Okay, colleagues. Tajpwis, kollegi, l-ewwel net niskuża ruħi li kontart. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda tagħna li hija l-avviżi min-naħa tal-laqa tal-koordinaturi tal-bieraħ. First of all, on the... L-ewwel net fuq il-ħatra tar-rapporters, il-proposta għal regolament li tistabilixxi qafas fuq l-aċċess tas-suq għas servizzi tal-port u r-rapporti ta' trasparenza finanzjarja, il-grupp tal-SND ħaj jipprovdi r-rapporter għal dan ix-xogħol. Fuq it-tieni rapport imbagħad fuq l-applikazzjoni tad direttiva 30 tal-sena 2000 fuq l-ispezzjonijiet fuq il-vetturi fit-toroq, id-deċiżjoni kienet li ma neħdux azzjoni, fuq l-opinjonijiet kien hemm opinjoni fir-rigward il-ġestjoni finanzjarja għal pajjiżi li jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji diffiċli ħafna gbar ħafna, ma kienx hemm azzjoni, Mbagħad fuq id-dokument taraw il-komunikazzjoni fuq il-portijiet misser ikun hemm azzjoni għasset intrabat mal-rapport Ewlieni l-istess japplika l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq tibdil fil-klima. Mister nagħmlu xejn fuq dan. Il-koordinaturi qablu wkoll li l-abbozz tal-ittra li l-presidenza kienet resqet fir-rigward talba ta' imko għal regola 49 fuq il-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru tippermetti li l-imko tissieħab ma' diskussjonijiet tagħna imma m'għandhom drittijiet ta' negozjati fil-trialogu. Imbagħad fuq il-kumitat ikon u li tratijaw biex ikun hemm xi ħadd fil-grupp ta' ħidma fuq il-politika ta' kompetizzjoni, rekomendazzjoni hija lil viċi President Rike tkun il-persuna maħtura fuq dan ix-xogħol. Fuq l-atti delegati, Kien hemm talba mill-PPE, il-koordinatur tagħhom, u d-deċiżjoni kienet li s-segretarjat ser tressaq nota ikonna diskussjoni dettaljata fil-koordinaturi fuq l-atti delegati li kunet jiffunzjonaw. U dan se jsir fil-laqalimis tal-koordinaturi. Il-koordinaturi u koll ħadu nota tal-fat li kienem litri 12 u 13 fuq il- Eh, limitazzjonijiet għat titjiriet kena eh, l-prezentazzjoni tas sur Onidi ta' Digimove u ħadna nota ta' dan u servizzi ħadu nota ta' dan. Kolħat kontent dawn l-avviżi tajjeb approvati mela dawn id-deċiżjonijiet tal-ħatra tar-rapporters is sanaddu għal punt li jmiss fuq l agenda go to Tintin. Okay, it's now the votes. Tajjeb, issa naddu minnu fiħa l-votazzjonijiet. L-ewwel għandna l-approvazzjoni tal-ftehim dwar it-takografu, votazzjoni, namlu verifika qabel biex naraw jekk tamiru xi jaħdem, l-votazzjoni miftuħa. Okay,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 misser jivvotaw bil-kwoti fuq dan. Tajab wist. Mela, naddu għall-ewwel votazzjoni fuq il-regolament li temenda il-regolament tal-Kunsill 2-8-3-1 fuq il-trasport blajru anke l-emenda tal-5-6-1 fuq il-takografu digitali. Il-rapporterja Sinjura Tikaw huwa vot sempliċi u għalhekk il-vot huwa miftuħ. Has everybody voted? Vote is closed. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa maluqa. Għanna 33 favur, 3 kontra u astenzjoni. Nifirħu lil Silvia Proset. Ok, next is Mrs. Issa, emis l-opinjoni ta' Signora Wills fuq l-proposta għal direttiva Klim l-lim mikrofon Opinion on quality petrol and diesel fuel. Il-kwalità tal-karburanti għad diesel u l-petrol li temenda id direttiva Naddu għall-emenda 77, sur Sejler, favur, kontra, astenzjonijiet, Namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 14 kontra, astenzjoni waħda, adottata. Emenda 78, favur, kontra, astenzjonijiet. l-istess maġġoranza adottata. Imiss issa 79 sa 81 Favur dan l-emendi? Kontra? Astenzjonijiet? Maddox. 82 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 83 favur kontra astenzjonijiet adottata kompromess wieħed favur kontra Astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal 88 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 89 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 90 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 91 favur kontra astenzjonijiet adottata u design favur kontra astensjonijiet maddiċ. design. design. Erba' design, sitta u design, favur kontra astensjonijiet u design. favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq is design jekk iġobkom votazzjoni miftuħa. Councillor Petit, everybody voting. Yes. Kikrata tajba ħafna l-votazzjoni maluqa adottata. 22-15. 98 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 99 favur kontra astenzjonijiet adottata 100 favur kontra Ah, namlu verifika fuq l-emenda 100. Favur. Il-votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 21 kontra 17 favur. Issa naddu għal votazzjoni tal-emenda 110 tas-Sur De Grandes Pasqual. Favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. 111 sa 113. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddox. Erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 114. Favur. Kontra astenzjonijiet adottata. 115 favur. Kontra astenzjonijiet adottata. 116 favur. Kontra. Namlu verifika fuq 116 votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. 117 favur. Kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq 117 votazzjoni miftuħa. Naħseb għaddiet imma namlu verifika kif tridu. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa adottata. 119 favur kontra Nerġaw nibdow 119 min huwa favur kontra astenzjonijiet, namlu verifika fuq 119, naħseb ma d-diċ imma niverifikaw xorta waħda. Bless you, Mr. Kusier. Everybody voted? Evviva, Sur Kuxkiri. Naddu l votazzjoni votazzjoni għan fil-fat ma d-diċ, kelle raġun ma b b'vot wieħed. Two. Bless you, Mr. Ertug. <laughs> Those in favour? Those against? Kontra, astensjonijiet adottata. 118, those in favor? 118, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Seba, favur, kontra, astensjonijiet, verifika fuq numru seba' nasab adottata. Ma nafx eżattament kif kienet jivvotaw il-ħodor. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Adopted. Adottata. Tminja, Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 121 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Kompromess tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal 147. Anzi, kompromess serba, skużani għet il-President. Kompromess serba favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Issa 147 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 146 favur, kontra, astenzjonijiet namlu verifika Naħseb adottata imma niverifikaw xorta wahda. Fuq 146, votazzjoni miftuħa. Everybody voted, vote is closed. It is indeed adopted. 148, those in favor. Għaddit, 148, favur. Kontra, astenzjoniet adottata. 149 u 150, favur. Kontra, astenzjoniet Maddox. 151 favur. Kontra. Astenzjonijiet namlu verifika fuq 151 naħseb maddiċ imma namlu verifika xorta waħda. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, adottata. 152, those in favor, those against. 153 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 154 sa 156. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddawx. 157 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 158 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 159 favur. Kontra astensjonijiet adottata. 160 u 161 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 10 favur. Kontra. Astensjonijiet adottata. 162 u 163 jaqaw. 165 issa. Favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. 166. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Kompromess 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 173. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 174. Favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 175 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 176 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 177 sa 181 Kolla flimkien favur kontra Astenzjonijiet, astensjonijiet maddowx. 182 favur Kontra. Astenzjonijiet naħseb ma ddiċ imma namlu verifika 182. Votazzjoni miftuħa. S&D has one too many, say. No, it's correct. No, it's correct. Vote is closed. Votazzjoni maluqa ma 183 and 184. Those in favor? Those 184 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. 191 favur. 191 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 11 favur kontra, astenzjonijiet, adottata. 12, favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq l-emenda 12, votazzjoni miftuħa, jek Everybody voted. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, maddiċ. 13, favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 15 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 7. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. 22 favur. Kontra. Astenzjonijiet Namlu verifika fuq l-emenda 22 votazzjoni miftuħa jekk jogħġobkom. Everybody voted. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess 8, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. Wieħed u tletin. favur kontra astenzjonijiet, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, adottata. 32 favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq 32 jekk joġobkom, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, adottata. Kompromess disa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet Adottata. 36. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 37 u 38 favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddox. Erbajn. favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 41 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Verifika, votazzjoni miftuħa. Liberali naħseb bidlu femtom, probabilment. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, adottata. 39, favur. Anzi, dik taqa, skużawni, tajta jieti il-President, issa 42 minn flok, favur. Kontra. Namlu verifika fuq 42, votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 43 sa 46, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddox. 49, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 47. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 48. Favur. Maddiċ maċej. Skużani, jiet il-President. 48. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tlieta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ adottata. 51 favur kontra Astenzjonijiet. maddeċ. 53 favur kontra Astenzjonijiet. maddeċ. 52 favur kontra Astenzjonijiet. namlu verifika fuq 52 jekk jġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa adottata. 50 taqa. Naddu għal 54. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Madiċ. 57 u 59. Għadkom ħajin. <laughs> Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddawx. 56. Favur. Kontra astenzjonijiet, namlu verifika fuq 56, votazzjoni miftuħa. As everybody voted. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. 55 favur kontra. Astenzjonijiet namlu verifika, anzi nerġa' nivvotaw minn ġdid. Favur 55 kontra. Astenzjonijiet namlu verifika xorta waħda. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Tminja ħamsin għadem. Favur, kontra, stenzjonijiet, adottata. Sittin. Favur, kontra, astensjonijiet adottata. 62 favur kontra astensjonijiet adottata. 61 favur kontra astensjonijiet adottata. 63 favur kontra astensjonijiet adottata. 64 favur kontra astensjonijiet adottata. 65 sa 67 favur kontra astenzjonijiet maddowx, Sebajn. favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 69 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. sebajn. favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 68 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 72 sa 76 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika għal dawn l-emendi. Naħseb adottata ma niftaħ il-votazzjoni fuq dawn il-ħames emendi. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa Għaddit 20 favur 19 kontra. Il-vot aħħari. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 32 favur, 6 kontra, astensjoni waħda adottata. Nifirħu l-Sinjura Wills. Next one is... Issa għanna il-prezentazzjoni ta' Stur Kramer. Everybody ready to go on? Listing komplu? Mm. Mr. Kramer, starting... Mela nibdew bil-emenda numru 8 tesnira bil-baw, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Disa. Favur. <clears throat> Kontra. Astenzjoniet. Neverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Kolħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ashraf, favur kondra astenzjoniet għaddit dax, favur kontra astenzjoniet għaddit reġi trilita, favur kontra astenzjoniet għaddit 12 favur kontra astenzjoniet għaddit Tletax, favur kontra <clears throat> astenzjoniet għaddit Erbatax, Vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit. 15 favur kontra astensjoniet għaddit. 16 favur kontra astensjoniet għaddit. 17 favur kontra astensjoniet għaddit. 18 favur kontra astensjoniet għaddit. Reġi sitta favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi seba favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi tminja favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi disa favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi 10 favur kontra astenzjoniet għaddit. 19 <clears throat> favur kontra astenzjoniet għaddit. Oxrin, favur kontra astensjoniet għaddit. oxrin, favur kontra astensjoniet namlu verifika oxrin, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa maddiċ. 23 favur kontra astensjoniet namlu verifika anki ta' di votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. 23, votazzjoni marruqa. Għaddit, 24 favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika ta' 24, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni marruqa. Maddiċ. 25 favur, kontra astenzjoniet. Namlu verifika u koll naħseb se jkun l-istess rizultat. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess A favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiċ. Esta għaddu għal reġi wieħed. Favur. Kontra astenzjoniet għaddi. Votazzjoni maqsuma. Reġi ħamsa, żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa għandu 30 Skużawni ma l-magna tal votazzjoniet ta' soċjalisti nkisret. 30. Liberatski. Favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 31. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 33. Vot masum. Zoċ partijiet. L-ol parti favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa anki dawk issa debaker favur kontra astenzjoniet namlu verifika ta' 32 votazzjoni miftuħa. Kħati vota votazzjoni marruqa. Għaddit. 34 favur kontra astensjoniet għaddit. 35 favur kontra astensjoniet għaddit. Il-kompromess D favur kontra astensjoniet għaddit. Essa jmiss 83 pala zida favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess ċe favur kontra astenzjoniet għaddit. 42 favur kontra astenzjoniet għaddit. 44 vot maqsum zoċ partit l parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. 47 favur kontra astenzjoniet għaddit. 48 favur kontra astenzjoniet għaddit. 49 favur kontra astenzjoniet Niverifikaw 49 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. deċ. kontra astenzjoniet ma 51 Hemm xi oġezzjoni għall-emenda orali? Mela, Blemend orali, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 53 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Kompromess D, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 59 u 60. Favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Eċa għaddu għal 62, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Reġit 2, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 63, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-kompromess E, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 68, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Namlu verifika, maħnix zgurja. 68, Bilbao, kolħat vota, votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess F, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess G, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Eċan għadwar, 76, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 77. Bil-emenda orali ta' Surkok. Għavidkom kollatkom, għemxie xi oġġezzjonijiet tal-emenda orali. Jek mem lebda oġezzjoni, na' votaw fuq il-emenda bl-emenda orali. Favur kontra astensjonijiet. Għaddit 78 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Disan 79 favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Tmenin. favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Reġi 11 favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. 81 favur. Kontra astenzjoniet għaddit 82 favur kontra astenzjoniet maddiċ 83 favur kontra astenzjoniet niverifika 83 votazzjoni miftuħa Kwaħat vota votazzjoni marruħa għaddit 84 favur kontra astenzjoniet għaddit Reġi erbaħ, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 85 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Reġi 14 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Reġi 15 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Reġi 12 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Reġi 16 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 86 favur kontra astenzjoniet għaddit. 87 favur kontra astenzjoniet għaddit. 88 u għanna anki jomenda orali minn naħta sur kramer. E, eżit adships. E, oġezzjoniet mela għanna nivvotaw blemenda favur kontra astenzjoniet għaddit. 89 favur kontra astenzjoniet għaddit. Disajn favur kontra astenzjoniet għaddit. Wieħed favur kontra astenzjoniet għaddit. Knejn favur kontra astenzjoniet għaddit. Tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit. Erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Hamsa favur kontra astenzjoniet għaddit. Sitta favur kontra astenzjoniet astazzjoni għaddit, seba favur kontra astazzjoniet għaddit. Votazzjoni ħarija, l-votazzjoni ftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa 35 favur, 2 kontra, astenzjoni wahda, mela għaddit u nifirħu l-istur Kramer. Issa għanna il rapporta Sur Kuxkiri, proposta għal direttiva illi temenda il-direttiva 92-2011 fuq l evaluazzjoni tal-effett ta' ċerti proġetti pubbliċi privati fuq l-ambjent. Nibdew bl-emenda 21 ta' Sur Kramer. Favor. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Signora Wills, 22, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Tnejn, rapporter, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 23, favur, kontra, Astenzjoniet. Namlu verifika, 23, votazzjoni miftuħa. Kolħat il-vota? Votazzjoni ma luqa, ma diċ. 24-25 flimkien, favur, kontra, astenzjoniet, ma diċ. 26, signora Wills, kon, favur, kontra, astenzjoniet għandiet. 27 favur kontra astenzjoniet namlu verifika 27 votazzjoni miftuħa. Kulħati vota, votazzjoni marwa. Maddiċ. 28, favur. Kontra. Astenzjoniet. Nerġaw namlu verifika. Naħseb li tkun l-istess maġġoranza, però hija ġust li nagħmlu verifika. 28 kuħat vota. Votazzjoni marruqa. U għaddiċ tlita rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. Essa għanna 29 u erba li huma identiċi favur kontra attenzjonijiet għaddit. Votazzjoni maqsuma issa fuq il-menda 30. L-għonet il-test kollu minajr il-klim The Social Impact, unbat eh, it-tini wahda bil-The Social Impact. Allora, l fuq l-għur wahda, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika ma jider li li maddiċ, votazzjoni ftuħa ma tamil sens t-tini parti ek ma ek ma jemx l-ewwel parti votazzjoni marruqa ma d-deċ mela t-tini parti taqa. Ma jisa għaddu għal 31 u 32 favur kontra. Astenzjoniet ma d-deċ, 5 favur kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq 5 ta' rapporta votazzjoni miftuħa. Kulħat ivvota fil ħasini, marwa. Maddeċ. Sitta fu, ta' rapporter favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 33 favur. Those against. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. 34 favur kontra astenzjoniet namlu verifika ta' 34, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota. Votazzjoni manuqa. Għaddit. 35, favur. Kontra. Astenzjoni jiet maddiċ. 36, favur. Kontra. Astenzjoni jiet maddiċ. 37, Eh, Meju xar, favur, kontra, astenzjoniet, eh, maddiċ. Seba, favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika fuq seba. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni marwa. Maddiċ. 39, favur. Against. Contra. Astenzjoniet, maddiċ. 41 favur kontra astensjoniet maddiċ 8 favur kontra astensjoniet għaddit 42 favur kontra astensjoniet namlu verifika 42 nasab li maddiċ imma niftħu l votazzjoni jissa kulħat vota votazzjoni marruqa Iva, fil-fat maddiċ. 43. Fa favur kontra astenzjoniet maddiċ. 45 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 46 favur kontra astenzjoniet namlu verifika 46 votazzjoni miftuħa Kuħad vota votazzjoni marruħa, Iva, ma għaddeċ. 48, 50 u 51 flimkien. Favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa? Ma għaddeċ. 47 u 49 favur Favur, astenzjonijiet. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni, ħati vota? Votazzjoni maluqa. Ma, ma deċ il-votazzjoni pari. 51 u 52, favur, kontra, astenzjonijiet ma deċ. Kompromess A, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. 44 favur kontra astensjoniet għaddit 53 favur kontra astensjoniet ma għaddit 54 favur kontra astensjoniet għaddit 55 favur kontra astensjoniet għaddit 56 favur kontra astensjoniet ma għaddit 57 favur kontra astensjonijiet maddis. 58 favur kontra astensjonijiet addit. 59 favur kontra astensjonijiet maddis. 60 u 62 favur kontra astensjonijiet maddis. 61 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 63 favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika, 63. Votazzjoni miftuħa. Kruħati vota, votazzjoni maluqa, għaddit. 64 favur, għaw xaħat għati jgħamil xie komment minn min l-awla 64 president favur kontra astenzjoniet għaddit 65 favur kontra Astensioniet. ma 10 favur kontra astenzjoniet għaddit namlu verifika fuq di minn skur votazzjoni miftuħa kolħat il-vota votazzjoni marruqa maddiċ. 66 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 67 favur kontra astenzjoniet 67 nasib li għaddinti Kohati vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. 68 favur. 68 favur kontra. Astenzjoniet ma' deċ. 69 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 70 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Issa naddu għall-annessi. 71 favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika 71. Votazzjoni ftuħa. Kolati vota? Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 72 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 73 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 74 u 75 flimkien favur kontra astensjoniet għaddit 76 favur kontra astenzjoniet għaddit 77 favur kontra astenzjoniet maddit 78 għanna votazzjoni maqsuma unek favur kontra astenzjoniet għaddit tiri parti favur kontra astenzjoniet maddit 11 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq 11 votazzjoni miftuħa kulħat vota votazzjoni marruqa maddiċ 12 favur kontra astensjoniet maddiċ 16 favur kontra astensjoniet għaddit 18 favur kontra astensjoniet għaddit. 19 u 17 jaqaw, mela għaddu għal 20 issa, favur kontra astensjoniet għaddit. U issa għaddu għal vot finali, votazzjoni miftuħa. Kulħat il-vota? Il-votazzjoni maluqa. 34 favur, 4 kontra, memx astenzjoniet, dinaja adottata, nifirħu l-sur Kuxkiri. now move on to the hearing. Issa naddu għasmih. Tuna minuta sa' kem nipreparaw ruħna un podġu kif suppost. Grazie.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 Okay, colleagues, if I can try and keep us to time. Sawa mela sinjuri kieġobkom. Għan niprofaw nżommu mal-ħin għax naħseb ħaġa tajba l-kulħadd Mela dan huwa il-mini hearing issa għal enerġija nadifa trasport. smih pubbliku dan. Mela ħan għamelek, l-għunet ħan nisimaw l-Suronidi mill kummissjoni Ewropea. Imbat, ħajkolna prezentazzjonijiet segwiti ġifiri l-ewel għanna Sur Kristi għal-pjattaforma tal-Electrification of Surface Transport, imbat għanna Sur Maġ eh, mill-NGVA Europe, Is-Sur Jolek mill-HYER, Hydrogen Fuel Cells and Mobility in European Regions, Is-Sur Rico, EU Plug Alliance, u s-Sur Doljesi mill-ACEA. Mela dika l-ewwel panel imbagħad ikollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġiba, imbagħad ikollna t-tieni panel is-Sur Laros mill-Waterboard Born Technology, is-Sur Bilje mill-IRU, is-Sur Gwida mill UITP, Is-Sur Hawn mill-Polis European Citizen Regions un mbagħad is-Sur Martins dak illi joħseb il-flus mill-IB. Nibdew għalhekk mis-Sur Onidi mill-Kommissjoni ħames minuti sur Onidi. Ħanajt lil kellima kollha li jiena konna smieħ mmexxija bit tal-ħadid so ġifieri ħames minuti u naqtalkom. Grazzi President, jina naf kemm inti jibes. Mela, grazzi tal-opportunità għal dan is-smieħ fuq suġġett li huwa għal qalbna ħafna suġġett importanti u ħanżom fil-qosor għaliex l-ewwel u qabel kollox aħna qegħdin għandek biex nisimgħu mill-esperti. Mela, l-ewwel xi kummenti min-naħa tagħna. Il-proposta illi għandkom d-dimkom, ġifiri enerġija nadifa trasport hija qabel xejn opportunità sabiex nippruvaw natu l settur ta' trasport li kollu sors ewlieni wieħed tal-provista. Nasbu li din hija xi ħaġa Eh, importanti li jixtiquwa il- nis li l politika tagħna importanti għas sikurtà tal-enerġija għall-aġenda agenda aktar wiesa fuq l-ambjent u t-tibdil tal-klima u koll ovvjament u importanti ħafna u koll l-ekonomija forsi l-iktar ħaġa essenzjali għalli ċaħna nofqu biljun euro kull jum biex nimpurtaw iż-żejt u iktar minn nofsu dan qiegħed jintuża mis-settur ta' trasport. Għalhekk kritika l ħaġa l-kompetittività tal-industrija tagħna, l-iżvilupp ta' vetturi alternativi. Dan huwa setturi li l-Ewropa qiegħda fuq id-dimnet anke fuq livell globali iżda kompetizzjoni hija jibsa. U ovvjament hija inizjattiva wkoll li hija prot kabbir għaliex aħna hawnhekk qegħdin nippruvaw noħolqu suq ġdid batturi addizzjonali. Importanti wkoll għall-utenti din għal-ċittadini għaliex b'dawn il-forum ġodda ta' vetturi għanna dana iċ-ċans ta' darba li tassew nibdlu id-drawit tagħna il-mobilità tagħna u nagħmluha waħda aktar sostenibbli. Hemm tliet kundizzjonijiet li jridu jiġu bil-fors rispettati. L-ewwel nett jidu nindirizzaw il-fuels kollha, karburanti kollha u mhux nifuka fuq teknoloġija waħda biss jew noħolqu pereżempju gżira fl-Unjoni Ewropea ta' teknoloġija differenti li ma tkunx kompatibbli moħrajn, il-karburanti kollha u l-mezzi ta' trasport kollha jridu jiġu konsidrati għalhekk il-proposta fil-fatt kopri il-mezzi kollha tal-trasport l-avjazzjoni, il- qasam marittimu kollox. Għanna bżon ta' proċ pan-Ewropew, ma rridux li l-Istati membri jażlu soluzzjoni teknoloġiċi differenti għal rasom ma rridux aħna l-proliferazzjoni ta' standards differenti u inkompatibbli fl-Ewropa. Għandna bżonn għall-inqas allura suq id-daqs tal-Unjoni Ewropea u għal tant aħna ninsistu illi rridu ninforzaw standards komuni u għanna bżon ta' mekkanizmi tajbin biex namlu dan irridu kollna approċ illi ruħu fuq il-koordinazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali fuq l-iżvilupp ta' dana fuels alternattivi. Għandna bżonn bat it-tielet net miri konkreti. Importanti ħafna ir-rollout ta' l-infrastruttura. L-infrastruttura sabiex wieħed ikun jista' jerġa' jirriċarġja l-vetturi u jerġa' jisjuhom il-karburant. Għanna bżonn ta' qafas vinkolanti li konsisti f'miri konkreti sa' Għal inqas is-sena 2020. Grazzi ħafna President. Grazzi, Sur Onidi. U ngħaddi issa l-esperti tagħna. Is-Sur Edward Christie, l-ekonomista ewlieni fil-qasam tal-Ferrovija Ewropej u ħaj fi sam il-pjattaforma għall-elettrifikazzjoni u trasport tal-wiċ. Grazzi President. Fil-qosor dwar din għal-platform for the electrification of surface transport għanna inizjattiva transindustrijali u naħdmu kol ma' autoritajiet lokali sabiex ikollna approċ multimobli ta' e-, elettrifikat. Mela dal-approċ fuq ħafna modalitajiet differenti li naħsbu illi hija fl-aħħar mill-aħħar huwa l-futur tal-Ewropa fil-qasam ta' trasport. Ħanedilkom għalfejn naħsbu illi l-elettrifikazzjoni għaddeja tajba l-ewwel net il-prestazzjoni ambjentali hawnhekk qed taraw graf li ħadnija mill l-Aġenzija Ewropea l-International Energy Agency illi Hawnhekk tistaw taraw bażikament dak illi jissaħa il tubil emissions. U għat naraw l-istampa ta' x'qed jiġri fir-reġjuni differenti madwar id-dinja jekk inti pereżempju fl-Istati Uniti, ċina jew l-Indja, għandek taħlita ta' ġenerazzjoni ta' l-enerġija li ħafna ta' intensiva minn dik Ewropea għalek l-elettrifikazzjoni hija inqas attraenti f'dawk il-pajjiżi għaliex ħajgwadanjaw inqas meta mqabbla ma' soluzzjoni alternattivi oħra. Imma jekk għandek it-taħlita enerġetika tal-Ewropa jekk inti tmur l-elettrifikazzjoni ħajtik gwadan dak għandu x'jaqsam mal-emissjonijiet tal-dioxidu tal-karbonju huwa aqwa minn kull alternattiva oħra kif tista' taraw permezz din il-vleġġa hawnhekk. Ġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet għal fejn nasbu l-elettrifikazzjoni għandha dal-vantaġġi kollha. It-tieni punt li nixtaq nagħmel huwa l-kwistjoni tad-dipendenza fuq l-importazzjoni. Ovvjament is-sikurità enerġetika mhix kwistjoni biss dwar id-dipendenza, imma għandi x'taqsam ukoll mad diversifikazzjoni tal-karburanti u għalhekk aħna minn dan il-att ma nara ebda problema bil posta ta' kummissjoni anzi nilqgħu ħafna dan l-approċċ li nħarsu lejn karburanti differenti mhux kwistjoni preferi wieħed jew ieħor, imma qed nżommu f'maħna ħaġa waħda l-Unjoni Ewropea mhijiex l-Istati Uniti. Aħna m'għandniex għall-inqas issa dan il-boom tal-xejl gas li tagħmilna indipendenti f'dak għandu xaqsam mal enerġija bħalma hija l-Istati Uniti. Jekk tħares id-dipendenza li żejt u l-gas fil-qasam tal- l-Istati Uniti dan qed jonqos qed isir esportaturi maħna bil-kontra aħna qegħdin nsiru aktar dipendenti u ħankunu dipendenti għal gaz daqs kemm aħna għaż-żejt 50 ġranet oħra, jiġifieri li mmorru mill-żejt għal gas mhux ħa jamlina inqas dipendenti. Ġidan ma żewġ affarijiet jiddu nżommuhom f'noħna, speċjalment fid-dawl ta' kwistjoni oħra wkoll, nemmen illi is il-kas għal l-elettrifikazzjoni. X'inhi l-pożizzjoni tagħna fuq proposta ta' Kummissjoni? Ma' ġenerali aħna nappoġġawha bil-qawwa. Nasbu li hija inizjattiva tajba f'ħafna ħafna raġunijiet qegħdin inkopru wkoll pereżempju il-dbaħħir Imma peress li għanna pjattaforma multimodali naħsbu li nistgħu nagħmlu iżjed minn hekk u għalhekk ħadna l-proposta tal-Kummissjoni u minflok imorru kontra ċertu dispożizzjonijiet tagħha ħa nżidu xi aspetti ħankun qegħdin nipproponu emendi sabiex indaħlu iżjed dan l-lat multimodali din ħaġa ħaddiskutu għaw kol fit-tini taqsima ġifri multimodalità vizavi l-konnessjoni ta' trasport pubbliku mal per eżempju ferroviji, kif ukoll konnessjoni ma' vetturi b'żewġ roti. Mela aħna għandna wkoll fornituri tal-elettriku, fil pjattaforma tagħna nħarsu lejn id-dispożizzjonijiet b'attenzjoni tal artiklu 4 dwar il-fornitura tal-elettriku, il-meters, etc. ġifieri għandna xi emendi dwar dan ukoll u ovvjament għandna idea wkoll fuq il-miri mandatorji, iżda b'mod ġenerali aħna favur l-idea. Fuq is-CNG il-punt tal-refueling, eh, l-istazzjonijiet tal-refueling, dena għandha tkun fidej l-istati membri individwali bla dubju aħna wkoll nappoġġaw mbagħad l-idea ta' armonizzazzjoni ġenerali. Xi punti fiktar dettal fil-qosor għandna rridu li jifavorixxu il-kommerċ fil-qasam tal-fornitura tal-elettriku u l-metering dan jfisser li l-kwistjoni tal-smart charging u l formazzjoni adattata għal klient, inklusi ġifiri il-prezz, huma importanti, dawn huma miri li aħna nappoġġaw, importanti wkoll li konna l-aqwa użu tal-grid. Fuq l-amministrazzjoni tal-standards tekniċi għal recharging għana naqblu ma dak li għatajt il-Komissjoni fuq fuq konnessuri tal TNT. Imma mill-banda l-oħra fil-kwistjoni ta' direct current fast charging għana nixtiequ li ma nifukawx biss fuq l sejjaħ konvotu imma għanna nqisu wkoll l-istandard kadima u eżistenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għanna s-sur Mattias Maġ mill-Assoċjazzjoni ta' National Biogas Vehicle. Grazzi ħafna President, Sinjuri, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, u għabi pjaċir kbir li qiegħed hawnhekk illum minix ħanipprova ngħidilkom x'inhuma x'għandhom jagħmlu l-emendi u ma jagħmlux, imma naħseb illi prova nikkonvinċikom biex tappoġġawna li nużaw il-metanju fit-trasport Mela, meta nitkellmu fuq CH4 il-metanju, minħabba l-vantaġġ molekulari CH4 jirregola l-emissjoni tal-exhaust u ch 2 huwa aħjar u pereżempju l-istorbju jitnaqqas bl-NGVs importanti ħafna wkoll li il-gas naturali għandu 130 octane ta' enerġija u dan ifisser illi il-gas naturali jaħdem fil-vetturi kollha u l-mezzi kollha ta' trasport. L-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju favorevoli speċjalment dwar iqis il-metanju li jiġi prodott mill-iskart. Aħna nistgħu ninjettaw il-biometanju u nil-likwidifikaw ukoll. Il-metanju ma jagħmel l-ebda limitazzjonijiet ta' taħlita u għalhekk m'hemmx bżonn ta' frost Mem qatt ma jintilef dan għax inti dej meta tinvesti inti dejjem qed tinvesti wkoll fil-lat renovabbli. Din hija ħaġa tajba li aħna nilqawha wkoll nisa fil-proposta. Tista' inti dejjem tnaqqas il dawk il-problemi ta' il li għanna l-lum il-ġurnata. Audi per eżempju ħajkun qed jiftaħ il-pjant li jmissna li tlieta propju f'dan ir-rigward. Tista' tnaqqas ukoll l-idroġenu u s-CO2 mill- l-atmosfera u jtik isjew for il-metanju u dan għambat jisekolok infrastruttura inti biex titqassama fit-trasport u t-zammek. Jridu nħarsu kollajn l-emissjonijiet u għawnek nistaw naraw illi il-vetturi tal-gas naturali jistaw ikunu eskrin bħala meta wieħed iqisu koll ir-renovabli ġifieri il-ċart li rajna fil prezentazzjoni ta' qabel jidu nimmodifikaw anki f'dan ar-rigward. Imbagħad il-kwalità tal-ajru, il-kwalità tal-ajru, il-missjoni ta' CO2 huwa importanti iva mal-koll qegħdin ngħixu fil-black spot dik id-dabra sewda li hemm hemmhekk u tafu għalfejn. Issa, e dawn il-vetturi CNG per eżempju, trakkijiet il-kawzi tal-linja, jistaw itejbu kwalità tal-ħajja għaliex huma m'għandhom lebda emissjonijiet u emissjoni ħdina huma evitati. Iġifieri aħna għandna bżonn tassew innaqsu l-emissjonijiet anke l-istorbju l-ekonomija mbagħad ovvjament l-ekonomija tkun tajba il-klient irid ikun irid jixtrih il-minħa jixtra ħajħu deċiżjonijiet għabbażi ta' modell ekonomiku. Differenza bejn il-gas u z-żejt ħalbqa tiżdied anke minħabba affarijiet bħal revoluzzjoni ta' shell gas fl-Istati Uniti u l-LNG huwa komodità globali li ħajkollu impatt fuq il-kummerċ tal-gas. Issa l-infrastruttura kif nafuha il-pipelines, l-infrastruttura tiġa edemmek, specialment infrastruttura ta' terminals tal-LNG u għatu konna dejjem iżjed LNG disponibli. nistaw nużaw id-Danubju u l-Xmara Rajn biex noħorġu anki konna nużaw barges dawna il-waterways u nizviluppaw anki korrituri fuq li fl-ilma. Mela, ħafna passiet jużaw l-NG. Emma il-kustjoni frammentata lekk aħna għandna bżonn illi narmonizzaw l-istazzjonijiet ma' 0.5% tal-market share bħalissa manna l-potenzjali li tal-20 naslu sal-5%. Kif tista' tara l mappa għandna biss tlet għandna biss ftit miljun u ftit li għandna dawn il- l-istazzjonijiet. L-Italja għanda per eżempju 3500 u għanda fuq 700, anzi 700 700.000. Il-Ġermanja u kolli ġifi il-Ġermanja u l-Italja għandhom l-akbar sem fl-Europa. U bejnietom daw żewġ palizi għadin jgħidu li dan huwa l-aħjar mod kif nimxu l-qudiem qed Karzi karti bħal Volkswagen li ġew mażula maġġiet mażula l-karozza tas-sena, il-Fiat ukoll l-iktar eh, magna favorevoli għall-ambjent 130 octane. Dan għal-vetturi kollha għandhom petrol reserve U jekk ikollna biss magni imma illi huma dedikati għal gas, aħna nuża għadin nitkellmu biex fuq 25% tas CO2 imma 10 oħra miegħu. U mbagħad ikollok storja oħra. Il-prodotti qegħdin hemm miljun fl-Ewropa, 60 miljun fid-dinja imma il-manufatturi tagħna qegħdin fuq din fuq livell globali. Aħna min jimmisaqgħod nidħol fid-dettalji għax għandi Ovvjament il ħinat qed imma jekk nħarsu lejn is-CNG fil-karozzi mod imma aħna għandna bżonn l-LNG għal traffiku għal um, vjaġġi fuq distanzi twal u transkonfinali din hija kwistjoni wkoll ta' densità għalhekk idu nitkellmu fuq l-LNG. Aħna kuntanti ħafna li intom kontu hemmhekk sa mill-bidunet tal-Blue Corridors Project fi 27 ta' Mejju li għadda il-miri ta' 160 km bħala target minimu 10 sekondi president kollox kull ma nitolbok aħna qegħdin nappoġġaw dawn il-miri. Nitolbukom tappoġġawha ma importanti li jżommu f'moħħkom il-CNG li qiegħed ma' pipeline huwa mod ieħor ma' l-LNG fit-tank mod ieħor ma' żewġ karburanti jikkomplementaw il-xulxin Inti fanta l petrol tarawhom daw, issa l-intermodalità hija importanti. Ir-refueling tal-metering tikkomplementa dan kollu, maħniex qegħdin nitolvu investiment, maħniex qegħdin nitilfu investiment f'dan ir-rigward, għax huma realtà huma kompetittivi il-prezzijiet l-istess bħal karozza diesel imma għandna differenza kbira meta mqabbel ma' teknoloġija oħra dan huwa suq li dejjem qiegħed jiżdied l-infrastruttura eżda tkun qiegħda hemm u għalhekk L-aħħar slide tiegħi, sinjuri, kieġobkom, appoġġaw dan clean Power for Transport Package. Dana kien xogħol illi donna naħdmu għal ħafna snin fuq. Tkellimna ma' kommissjoni ma' qasma interessati oħra din il-proposta hija relevanti u jekk jaġobkom żommu ma l-iskadenza l-affarijiet suppost bdew il biraħ L-affarijiet il karbranti kollha għandhom ruol, imma hemm bżonn illi jisu l-affarijiet. Grazzi. Thank you. Next is Mr. Zajon. Tajjeb, issa emisser Missur Ziolek, il-president tal-board ta' HYER fl-Europa tal-elettromobilta fil-Reġuni Ewropej. kelli ħafna minuti mnaqsa minħabba li kellim ta' qabli tkellem għal ħafna żmien, ma xorta waħda. Għandkom mappa qudiemkom fuq l-slide nippreżentaw 40 reġun fl-Ewropa fuq l-elettromobilità, fuq l idrogenu u l-grids tal-elettriku. Imma bosta raġunijiet għal għandkom ta' tappoġġawna Aħna rridna naħdmu fuq tliet punti ta' azzjoni u L-ewwel għanet li niffaċilitaw il-rekomendazzjoni ta' politika bażati fuq il-fatti, it-tieni niżviluppaw qafas Ewropew ta' appoġġ u t-tielet li nwaslu eh, suq b'saħħtu f'dan il-qasam. Issa ngħaddu għal pożizzjoni ġenerali tal-HYER fir-rigward is-CPT aħna rridu li najdu li reġuni fil-membri tagħna, reġuni membri tagħna, huma eh, tibbażaw iktar fuq l-implementazzjoni tal-fuel cells tal-idroġenu u l ta' fl-Unjoni Ewropea. U aħna impenjati biex nappoġġaw din l-inizjattiva fejn possibbli. Għalhekk aħna naqblu li l-standardizzazzjoni hija punta u lini biex bekk nelbu kwalinkwa sfida li għandna qudiemna hemm bżonn li naċċeleraw l-infrastruttura u t wettiq tal-infrastruttura u nagħmlu mobilizzazzjoni tal-ekonomija tal-iskala biex naqsu l-ispejjeż u ntejbu il-kwalità għat-titjib. Hemm standards differenti għal riċarġjar u anki għal ehm, biex terġa' timla l-idroġenu fit-tank tal-vetturi imma dawn l-isfidi rajni huma ċari intikom ftit mill-impenji li għanna biex ikonna il-miri għall-enerġija nadifa trasport, CPT. Il-miri jistgħu jkunu ta' suċċess biss jekk ikun hemm impenji li jsiru u jkunu aċċettati minn kulħadd mill-partit interessati kollha inkluż it-trasport u l-operaturi tas sistema tal-enerġija. Irridu ninformaw il-klijenti tagħna u importanti li ngħidu li aħna li lesten appoġġaw dan il-qasam fejn possibbli. Il-miri rridu il u ikunu jarfu wkoll il-miri lokali u reġjonali, is sewwieq u l-kundizzjonijiet tagħhom, l-iżvilupp ekonomiku u l-protezzjoni tal-klima. Għalhekk importanti din l-inizjattiva. Il-miri rridu jkunu bbażati fuq fatti u fuq esperjenzi. Jekk huwa possibbli, jkunu bbażati fuq proġetti u programmi konkreti u għalhekk nishtiq nikkontribwixxu b'bodda b'saħħitha li ġiet stabilita bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea, jiġifieri l-Osservatorju Ewropew għall-Elettromobilità. Naslu biex fl-2013 ikonna kanali b'saħħithom ta' distribuzzjoni ta' din it-tip tal-enerġija li EEO twaqfet fl-2012 u diġa semmit fil-direttiva tan enerġija nadifa trasport biex bekk tiffaċilita skambju ta' informazzjoni u azzjoni reġjonali koordinata madwar tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk li EO hija diġa mfasla biex tagħti tweġibiet u tixpruna skemi ta' appoġġ u biex bekk ikun hemm talim tal-aqwa prassi f'madwar l-Ewropa. Għandna nitalmu minnha din il-kwistjoni. Umbat rridu nindetenfikaw ukoll il-kanali b'saħħithom biex dawn l-infrastrutturi jitwetqu ibbażati fuq kondizzjonijiet lokali speċifiċi. Irridu kien hemm analiżi ta' data, infrastruttura u anke rakkomandazzjonijiet ta' politika. Nistedinkom għal laqalimis f'Ġunju hawnhekk f'Brussell propju fuq dan is-suġġett min huwa interessat. Naslu issa rekomendazzjonijiet ibbażati fuq l-ewwel riżultati tal-osservatorju l eo Jiena ngħid li għandu jappoġġa dawk li jieħdu deċiżjonijiet biex ikollhom strateġiji realistiċi li jiġu definiti, identifikaw xejriet u anki importanzi għal negozju u anki skemi ta' appoġġ Dan huwa kruċjali u verament meħtieġ. Importanti li jkun hemm punti għal recharging u anki fejn tista' timla tank għall vettura tiegħek b'dan it-tip ta' karburanti. Nixtieq nappoġġaw id-direttiva kemm jista' jkun possibbli. Hemm bżonn kifet li jkun hemm recharging u refueling disponibbli biex tkun tista' timla tank darbtej u tliet darbit. Fid-dawl tal varjazzjonijiet reġjonali li hemm madwar l-Ewropa, importanti li ngħidu li hija differenti jekk ikollok żona reġjonali, żona eh, nazzjonali, żona rurali u żona urbana, rridu nifmu eżattament x'qed jiġri fuq il-post imma hemm ukoll relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali ta' trasport u l-enerġija, għalhekk importanti li nappoġġawhom u ninvolvuhom f'dawn l-iskemi. Il-miri jistaw jkunu msaħħa billi natu premju jew inċentivi jew stimoli l-atturi involuti. Għalhekk hemm bżonn tal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea xi task force jew inkella armonizzazzjoni biex bekk ikun hemm finanzjament tal-programmi tal-Unjoni Ewropea. Nagħlaq billi ngħid li hemm bżonn ta' involviment reġjonali biex bekk dan il-proġett ikun ta' suċċess il-ħin kollu. Grazzi, issa s-sur Claude Rico mill-IV Plug Alliance. Jek jożbok. Thank you, Mr. Chairman. Uh, EV Plug Alliance uh, is... EV Plug Alliance hija assoċjazzjoni internazzjonali ta' kumpaniji industrijali għal promozzjoni ta' soluzzjonijiet sikuri, interoperabbli u li jagħmlu sens ekonomikament għall-infrastruttura tal-ċarġer. Meta nitkellmu dwar l-infrastruttura biex tiċċarġja l-vettura tiegħek jew partijiet jew elettrodomestiċi, nirridu ngħidu l-infrastruttura diġà eżisti għandek il-grid ta' distribuzzjoni, sistema elettrika fil-binjiet u fil djar diġa qegħdin fis-seħ, diġa qegħdin hemm. U dan huwa vantaġġ kbir biex bekk vettura li taħdem l-elettriku m'għandix bżonn ta' infrastruttura kompletament ġdida. Li huwa nieqas nieqes bħalissa huwa dawk il-punti fejn tista' plagja il-karozza tiegħek li taħdem l-elettriku għal-grid biex ikun hemm ċarġjar effiċenti u sigur. U għalhekk nitkellmu fuq infrastruttura ta' l-ċarġjar dawn il-punti differenti li permettu għas situazzjonijiet ta' ċarġjar differenti minn ċarġjar kajman għal wieħed veloċi ħafna fil-futur. U għasmat fil-fatt li 90% ta' dawn il-punti ħajkunu installati fid binijiet u fid-djar. U 10% jkunu fid-dominju pubbliku fil-parkeġġi pubbliċi, fil-, -parkeġġi pubbliċi, fil punti fejn tiċċarġa l karotza tiegħek fil-livell pubbliku, eċċetera. Għalhekk irridu integrazzjoni b'saħħitha fil-infrastruttura elettrika tal-binjiet u tad djar tagħna. Dan punt kruċali. Din l-infrastruttura hija importanti ħafna biex naċċeleraw l-adozzjoni tal-mobilità elettrika. Għalhekk nilqgħu id-dlan tad-direttiva li tħaffef il-żvilupp u twettiq ta' infrastruttura ta' ċarġjar intelligenti fl-Ewropa u din hija kritika biex ikun hemm mobilità elettrika u biex tiżviluppa. Xi ħaġa li kienet meħtieġa anke fil-passat. Ma kienet nieqsa sissa. Importanti li din id-direttiva tiġi irfinata, tintem, tiġi adottata u l-implementazzjoni tkun faċli għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħsbu li hemm xi punti fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet din id-direttiva biex nevitaw sogru ta' domin fl-adozzjoni. Livi Plug Alliance tixtieq tikkontribwixxi biex noħolqu dal-konsens u nħaffu l-adozzjoni tad-direttiva. Allura x'punt għandna f'moħħna? X'għandna f'moħħna? Id-direttiva għamlet għażla mhux tas-soltu biex tkun tista' tagħżel teknoloġija li kemm sejħa tat-tip 2 biex ikollok plug ta' infrastruttura, ġifir il-plug tradizzjonali mal-ħajt. U għalhekk biex tippermetti l-adozzjoni mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa din id-direttiva tkun kompatibbli mal-prassi ta' sikurezza elettrika tal-pajjiżi Ewropej kollha. Biex tikseb dan, aħna naħsbu li hemm soluzzjoni sempliċi ħafna. Jiġifieri li d-direttiva tiddistabilixxi l-użu kemm ta' tip 2 tas-socket tal-plakka ta' malħajt u anke li jkollok dawk is-sockets li jaħdmu bis-safety shutters eh, li hemm f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u bekk ikunu kompatibbli bisħiħ mal-plakka ta' tip 2 li hija eżistenti u li jintasdet fid-direttiva. Fil-fatt l-industrija lesta taħdem biex ikun hemm industrializzazzjoni rapida ta' malajr li tagħmel sens ekonomikament biex ikun hemm dawn is-safety shutters fil-sockets Burridu nizguraw niżguraw li dan ikun viżibbli u jkun stabilit fid-direttiva. Importanti soluzzjoni bħal din ser tagħti tweġiba l dik it-talba li kellha l-Kummissjoni biex ikun hemm plakka unika fidejn il-sewwieqa meta dak li jkun ikollu karozza li taħdem l-elettriku irrid jiċċarġa l-vettura tiegħu kullimkien kun fejn ikun fl-Ewropa, ikun jista' jagħmel dan. Għalhekk hemm bżonn ta' kjarifiki f'din id-direttiva. L-ewwel nett kull ma kien hemm kien hemm adapters li u kien hemm min investa f'dan il-qasam imma ma jistax issa jiġi penalizzat minn din id-direttiva u tħul fis-seħħ ta' direttiva għal daqstant inħossu li l-obbligazzjoni li dak li jkun qed jagħmel retrofitting tal-installazzjonijiet eżistenti tkun limitata fejn hija meħtieġa hawnhekk infisser l-infrastruttura pubblika imma tistax tiġi imġela bil-fors biex dak li jkun jagħmilha fid-dominju pubbliku Naħseb li qed ikun hemm biżejjed ħin biex dak li jkun jadatta għal din is-sitwazzjoni u jkun qed jallinja ruħu mal-qafas li u żmien stabilit mill-konverġenza ta' connectors li jkun hemm fil-karreġata tal-emerġenza. Fid-direttiva aħna nappoġġaw il-preferenza għal modalità tlieta biex bekk ikun hemm iktar ġestjoni avvanzata tal-enerġija, Iżda il-possibilità li tiċċarġja bis-socket eżistenti tal-modalità wieħed jew tnej, hekk hija msejħa fid-direttiva, tkun iktar konvenjenti u iktar ta' serħan fil-moħħ tal-moħħ għall-utent. Importanti li ma jkunux limitati il-klijenti u jkun jistaw jiċċarġjaw postijiet differenti jkunu fejn ikunu fl-Ewropa. Dan importanti anke għal vetturi ħfief bħal pereżempju scooters. Bekk id-direttiva m'għandix tiskludi il-possibilità li wieħed jiċċarġa bil modelli ta' wieħed jew tnejn. Dan il-konvenjenza tal-utent li fl-aħħar mill-aħħar ħajuża din it-teknoloġija. Grazzi. Issa, sur Peter Doliesi, direttura trasport sostenibli u mobilità għal l-ACEA, l associazzjoni Ewropea għal Manifatturi tal-Karozzi. Lodwa tajba l-kolħad, grazzi. Palma semmejt jiena nirrappreżenta l-ACEA, l-Assoċjazzjoni Ewropea għal Produzzjoni tal-Karozzi, nirrappreżentaw 16 il-kumpanija internazzjonali lenin fid-dinja. Aħna rridu li dawk li manufatturaw il-karozzi jkollhom l-istess drittijiet. Naħseb li bekk jekk naqblu dan ikun estremament importanti meta niddiskutu d-dettalji tal-proposta. Fuq il-karburanti alternattivi aħna naraw dan f'kuntest tal-istrateġija globali fuq l-enerġija nadifa trasport. Aħna nifukaw fuq eh, magni li jatmu bil-kombustjoni, imma anke kombustibli ġej mill fossili fl-imkien mill tużom it tnejn li huma. Dan ifisser li għandek bżonn modalitajiet differenti u teknoloġiji differenti għal trasport tal-futur, għalhekk jiena kuntent li s-suġġett li ħanitkellmu fuq u mhux ser jifoka fuq mezz wieħed alternattiv ta' karburanti imma mezzi differenti aħna nħossu li t-neutralità teknoloġika għandha tinżammi tajba u għandha benefiċċji għalina u għall-konsumaturi wkoll. Għax l-aħħar mill-aħħar u għal utent ħari li huwa kruċeli biex jiddeċidi fl-aħħar mill-aħħar se jixtri jekk hix vettura tradizzjonali jew inkella waħda alternattiva li taħdem fuq il-gass jew l-elettriku, ecc. Irridu nisħu wkoll li biex nimxu l-qoddim bil-ferroviji eh, li jaħdmu bil-enerġija alternattiva jew vetturi li jaħdmu b'din it-tip ta' enerġija għandek bżonn approċċ integrat. Għandek bżonn mhux bisanijiet imma anki koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u anki koordinazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali differenti. Għandna bżonn standardizzazzjoni madwar l-Ewropa, għandna bżonn l-infrastruttura madwar l-Ewropa, eccetera. Dan ifisser li mod ta' suċċess għal ferroviju vetturi li jaħdmu bil-enerġija alternattivi ma tibbażax luħa fuq fattur wieħed imma fuq diversi fatturi. Għalhekk aħna rridu progress teknoloġiku, impenjata li nagħmlu dan, irridu ntejbu l-vetturi tagħna fil- ehm, mezzi differenti ta' kif taħdem il-magna, b'mod alternattiv, ecc. Imma aħna rridu li din tkun ibbażata kont is-suq, xejriet tas suq Ma rridux li nħolqu xi buzzi għal imbagħad tinfaqa u ma tkunx sostenibbli, rridu li tkun sostenibbli. Importanti wkoll li konna nassu intern li jaħdem fl-Ewropa. U għalhekk irridu niżguraw li l-politiki fuq livell nazzjonali ikunu koordinati u jimxu fl-istess direzzjoni. Diffiċli ħafna jekk ikollok prodott wieħed vettura waħda u tbiħħa b'27 kondizzjoni differenti. U hija kwistjoni ta' proposta minn naħta l-Kommissjoni li ikun hemm l-infrastruttura u anke l-standards. Bekk naħseb li naħseb li l-ikbar biċċa xogħol tkun saret. Irridu niżguraw interoperabilità bejn l-istati membri. Dik huwa l-ewwel punt tal-konsumatur. Pereżempju jkun hawn fil-Belġu jkollok il-Franza fis-nofsinhar, il-Ġermanja fil-Levant, l-Olanda lejn tramuntana, ma tkunx taf fiħa taqbad mur għax għandek approċċi differenti fl-esta ta' membri differenti, u għalhekk l-ewwel ħaġa hija standardizzazzjoni. It-tieni l-kwalità tal-karburanti. Nafu li dan definit relativament għall karburanti tradizzjonali imma l dawk alternattivi inħossu li għandha tittejja fil-proposti. Hemm ħafna affarijiet marbuta pereżempju mal-gas, mal-idroġenu, mal-pompi tal-petrol differenti, dan għandu jiġi standardizzat ukoll. Ta' bilħa l-infrastruttura hija importanti kemm għalina kif ukoll għall konsumaturi għall klijenti tagħna. Aħna nħossu li kwalinkwa tip ta' magni alternattivi powertrains alternattivi huma importanti u dawn jiddependu ovvjament mhux biss kemm jidħlu fis-suq imma jiddependu anke fuq l-infrastruttura. U l hija kwistjoni ta' azzjonijiet fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea imma anke fuq ovvjament fuq dak tal-Istati Membri. U nafu li mhux probabbilment l-iktar mod effiċjenti, ma importanti li jkun hemm investimenti fuq karburanti alternativi differenti, ġifieri l-elettriku, l-gas, l-idroġenu, DME, eċetera, eċetera. Fuq il-kwistjoni tal-elettriku u fejn tiċċarġa l-vettura tafu li l-produtturi qablu kważi sena ilu dwar kif ser jiproduċu l-vetturi fil-futur, aħna binna li ser namlu standardizzazzjoni tal fej iddaħħal il-plakka fil-vetturi għat tipi differenti kemm it-tape 2 kif ukoll it-tip 2 combo għal vetturi u anki jkun hemm l-awtoritajiet pubbliċi u dawk li jfornu l-infrastruttura tajjeb li għanna dawn il-rekomendazzjonijiet biex jimxu f'din id-direzzjoni. Irdu nisqu koll li għanna bżon periodu ta' tranzizjoni, diġa semma hawnhekk li mux kollox ser isir b'dan dan it-tip u għalhekk hemm bżonn li dak li jkun jista' jiċċarġja l-vettura tiegħu mid-dar, ġifieri jieħu l-batterija id-dar. Bekk ikun hemm modi differenti nafu li diġà jeżisti jeżistu teknoloġiji differenti illum u għalhekk hemm bżonn li nsaħħu dan anke għall-futur. Irridu viżjoni ċara għall-futur li hija tip 2 u tip 2 kombo. Fuq il-pakket ta' enerġija nadifa trasport, il-CPT, aħna nħossu li t-miexja federazzjoni tajba. Rridu soluzzjoni biex nevetaw frammentazzjoni tas suq, kifet bħalissa edin 27 suq differenti għal l-enerġija alternattiva, għal-magni alternattivi, għal-karburanti alternattivi u għalek mux sostenibli. Rridu Innaqsu dan u rridu maler kien jista' jkun insibu soluzzjoni. Dan ikun ta' benefiċċju l-industrija għax ta' franka l-flus, imma l-aħħar iżda mhux l-inqas hija ta' benefiċċju l-konsumaturi, għall-klijenti. U bekk jistgħu jagħmlu għażla għaqlija jew informata biex jagħmlu l-għażla tagħhom u jmorru lejn vetturi alternattivi. Biex nagħlaq diġà Wasanna fuq il-ftim tagħna fuq mezzi differenti ta' magni alternattivi u odot alternattivi għal vetturi għandna l-għażla issa għandna bżonn l-azzjonijiet minn naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Grazzi. President, għandi sur fidanza, Reutug, Ertug, Meissner, Lichtenberger, Kolicek. Għamlu li sinjal, anki sinjura Foster, għaliex iktar ma jkun hemm nies li jridu jitkellmu inqas ma jkun hemm ħin għal nies biex jitkellmu. Foster Grosh dak kollox. Semmejtek sur Ertug. Nibdow bis-sur fidanza. Sur fidanza wara porter 3 minuti u l-pija 2 minuti kull wieħed. Carlo? Grazie, President. Sen nżon fil-qosor, għax nix ma nixtiex nitkellem imma nagħmel mistoqsijiet għal xi kjarifiki minn naħat tal-kellima nilli ringrazzjom hawnhekk. L-ewwel mistoqsija Nissur sur Kristi. Fir-rigward il-tema tal-elettrifikazzjoni, l-ewwel fl-ewwel skambju ta' femijiet li kellna mal-Kummissjoni, kena ħafna interventi minnaħa ta' kollegi differenti fuq il-kwistjoni tal-finanzjamenti għaliex il-koll naqblu li nimxu lejn direzzjoni pozittiva. Ovvjament hemm numru ta' investimenti kbar li eh, huma e, mbasra u ovvjament il-gvernijiet mhux kapaċi laħqu magħhom bħalissa. Rridu għalek eżempju kif il-pubbliku jista eh, jikollabru anke s-settur privat biex bekk kemm jista' jkun investimenti minnaħa tal-istati membri li għandhom teżor naqra diffiċli bħalissa f'kundizzjoni diffiċli ma jizbursjawx ħafna flus. Lil-kellim ieħor nixtieq kjarifika speċifika fuq il-kompatibilità u l-interazzjoni bejn CNG, il-gas naturali u LNG, gas likwifikat. Rajna slide imma importanti nisimgħu forsi tista' tispjegalna aħjar fuq il-ħażna u fuq id-distribuzzjoni ta' dawn iż-żewġ teknoloġiji u kif nistgħu naqduhom flimkien ma' xulxin. Mistoqsija oħra nissu l Meġġ fuq il-miri ta' kilometri. Ġifieri intom tasbu li dawn it-target dawn it-targets, dawn il-kilometri li jkollok bejn pompa tal-gass u pompa oħra għal ċarġjar huma miri li tista' telħaqhom tistgħu jitjiebu jak iva kif u b'liema direzzjoni. L-aħħar mistoqsija lis surriko tal iv Plug Alliance forsi ma fim sow minħabba traduzzjoni jien imma tridu punt speċifiku wieħed bħala IV e Plug Alliance fuq il-tip 2 kombo u inkella jew inkella fuq id-DME fuq id-demo. Tista' tispjegana ħjar? Is-sur Ertu għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Sur Ertug, grazzi, grazzi li kellima għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi fuq l-Sur Kristi. Inti Sur Kristi semmejt li il-plakka ta' tip 2 tittiġi standardizzata. Umbat inti qed li ma neskludux il-possibilità ta' tipi differenti ta' plakek. U allura, kif se taħdem? Ħajkollok xi adapter li jkun jifitti l-plakek kollha? Jew. Mistoqsija oħra l kummissjoni u anke lis-Sur Riko. Kemm hija fattibbli is-sitwazzjoni li semmejt inti? Nistaqsi. X'fattibilta hemm? fir rigward l-pjanar tal-ispazju ta' kull pajis. Kull pajis nafu li għandu il-leġizlazzjoni tal-pjanar tiegħu u għalhekk kif ħana nimxu. Kemm tkun realistika f'żoni urbani, per eżempju, fejn għandek il-kwistjoni li toħloq iktar postijiet tal parkeġġ li toħloq iktar infrastruttura tal-ċarġjar, eccetera għalek kem hemm bżonn ta' armonizzazzjoni. Mistoqsija oħra fuq is-sur meġ u l-punti li għamen. Minix kimiku imma fuq rigward il-gas tal-metanu nafu li hemm rabta bejn il-CNG u l-LNG, il-gas naturali u l-gas liquifikat, dawn it-tnejn. It-tnejn ibbażati fuq il-metanu 200 nixtieq iktar informazzjoni fuq dan. Mistoqsija oħra. Sur Midge, inti semmejt il-kuxjenza fost il-konsumaturi li jkunu informati. Kif tista' t-influenza jew is-saħħa il-kuxjenza fost il-konsumaturi fuq dan? Grazzi. Mandiċ bżon ta' zoċ minuti, għandi mistoqsijiet ta' informazzjoni, naħseb illi għaw appoċ lejn il-proposta għax eh, ġejtu konsultati b'mod suffiċenti. Mistoqsija waħda li diġa mluha għalli kont se u jiena nixtieq ċaħġa xi ħaġa fuq CNG u LNG. Eh, Kellimna fuq il-motivazzjoni tar-reġuni meta nitkellmu fuq żoni urbani u le, jiena naħseb illi il-proposta tirrispetta il-motivazzjoni differenti ta' reġuni differenti. Jew eh, qed nitkellmu fuq livell Ewropew, din mistoqsija. Dina e, mistoqsija ta' sur dolessi u fuq l-investimenti li jitsemmejt. Eh, l-ewwel mistoqsija kienet assur Siolek, issa assur Dolessi fl-opinjoni tijak li mumma l-ikbar problemi fil-investimenti, per peress li jinti għandek il-kontatti, emxi problemi speċifiċi li diġa għandek soluzzjoniet għalihom? Tejle, grazzi President. Eh, grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet. U għandi xi kummenti mhux tant mustaqsijiet. Jiena għalija il-vetturi elettriċi miex għazla serja għal għal trasport bil-karozzi imħabba distanza qasira ma, ma tistax tivjaġġa ħafna u bla dubju mhux xira għal ħafna utenti bħala vettura prinċipali. Barra minnek l-impatt ta' CO2 E, huma ma vantaġġi għall-użu tal-vetturi elettriċi. Minnaħa l-oħra, naturalment, sakemm l-elettriċità li tiġi użata tkun e, ġenerata minn sorsi alternativi, sorsi li jġeddu u dan ma ġiex msemmi fir-rapport. Il-problema hija illi l-investiment hemm bżonn ta' investiment u standardizzazzjoni kemm għal vetturi elettriċi kif ukoll għal dawk bil-gas. U jiena niddubita jekk fil-fatt hawnhekk u x'min iżejjed għaliex CNG u LNG miex l-unika risorsa waqt li l-infrastruttura illi hija neċessarja għal dawn il-filling stations eh, se jkollna ħafna flus. U jiena eh, inħeġġkom eh, taħdmu flimkien mal-produtturi tal-vetturi biex ikunu jistgħu jipproduċi jipproduċu vettura illi eh, hija eh, faċli li tiġi użata mill-konsumaturi. Grazie. Jiena għandi xi mistoqsijiet segwejt id-diskussjoni fuq l-istandardizzazzjoni u mill-qrib u fejn wasalna, għax jider li jem konflitt bejn iż-żewġ pożizzjonijiet, ċini għas situazzjoni attuali, għax fuq dak li għandu xaqsam ma standardizzazzjoni u normalizzazzjoni tal, eh, tal dawn il-filling stations, hemm problema jekk standardizzazzjoni tiġi kmini wis, tiġi esklusa l-innovazzjoni minna l-oħra jekk l-istandardizzazzjoni ta' saltar is, allura mbagħad noħolqu konflitt bejn modelli eżistenti u wieħed se jkollu priorità fuq l-oħra li nun nifhmu x'inhija il-sitwazzjoni. Mbagħad il-produzzjoni tal-enerġija elettrika kien min tkellem qabli għal xi ħaġa fuq dan. Però nixtieq nagħmel mistoqsija oħra ulterjuri. Jekk naħseb fuq l-implementazzjoni tal-mobilità elettrika. Il-problema miex biss ta' distanza. Għalix din diġa problema fija nifisa eh, f'dawn il-vetturi. Għalissa l teknologija ma tippermettinniex namlu distanza etwal, però Eh, kif eh, se namlu? L-kollega tkellem eh, fuq l-organizzazzjoni urbanistika, se jkonna noħol u postiet fej parkjaw, fej kun jistaw jċarċaw. Fil-kampanja memx problema, imma fil-bliet fejn memx garaż għax mu obbligatorji, fej se namlu dawn il-parkijiet bil- recharging stations. Dina problema kbira u kif se nistaw niggarantixxu aħna l-applikazzjoni tal-liġi f'dan is-settur. Dina eh, eh, jidher li ilja l-ikbar problema. Mhux tant illi eh, wieħed ikun jista' isibhom u mhux laqas il-distanza tal- ehm, tal-vettura, ejn nitkellmu b'mod realistiku fuq din problema għax aħna dejjem naraw pubbliċità fuq id-distanza li wieħed jista' e, jimxi mingħajr ma jikkalkolaw però il-funzjonijiet illi e, jaħlu l-elettriku fil-vetturi. Għal daqstat il-konsumaturi li deċidu e, jixtru vettura elettrika ma jafux il- ma jafux il-kalkoli kollha. Grazie. Il-kollegi għonek għettin eh, ħaltu zewċ affarijiet fl-imkien. Jina personalment tekniku u jina studjajt eh, u għamil teżi fuq il-fornaċi eh, Ah, temperatura olja. Jekk wieħed jagħmel kombustjoni f'temperatura olja dejjem ikun hemm eh, emissjoni ta' CO2. Jew aħna nagħmlu kombustjoni ta' dawn il-gassijiet li qed nitkellmu fuqhom, jew inkella rridu eh, noħolqu l-enerġija eh, fuel cells elettriċi. Eh, l-idroġenu huwa ideali naturalment, imma jistgħu jiġu użati anki gassijiet oħrajn, però aktar diffiċli. Inti ma semmejtx, intkom ma semmejtux kombinazzjoni possibbli, ċoe vetturi kombinata, kombinazzjoni. Per eżempju, għal għal vapuri eh, nistaw eh, naħsbu fuqa di il-problema hija x'volt għandna nużaw eh, 22 kilovolt 220 eh, eh, eh, fuel cells u batteriji aħna jekk ikonna fuel cell nistaw jew mm, namlu konnessjoni minn arma namlu karika jew ibidlu l-batterija illi bekk l-operazzjoni nista eh, namlu aktar malajr. Normalment eh, dak li namlu namlu sostituzzjoni tal-batterija ċo impoġġu batterija illi kun iċarġata il-koġenerazzjoni li hija komuni fil-applikazzjonijiet elettriċi għal ħafna eh, fuel cells, eh, però meta li nużaw l-idroġenu għal produzzjoni ta' enerġija aktar diffiċli mill-vetturi eh, ibridi. Signora Foster, grazie. Forsi misni kont iktar attenta fil-lezzjonijiet tal-kimika. Grazzi l-kellim li tkellim qablina, għax tana kif tana deja fuq kif jaħdmu dawn l-affarijiet. Pero sanattanta jien naħseb illi kulħadd jil għal idea kif se nħarsu aħna lejn dawn il-karburanti alternativi. Jiena nixtieq infakar l-ewwel kellima intkom ma tippreżentaw l-ebda emendi E, il-membri tal-parlament biss jistaw jamlu emendi, entkom mandkom lebda autorità tamlu dan. E, e, u jena nishti fakarkom fuq dan il-punt zaħir, anki jekk il-prezentazzjonijiet tagħkom kienu pjuttost interessanti. Issa, fuq, naturalment itkellem fuq direttiva għandi xi punti oħrajn fil-prezentazzjoni tal-Kommissjoni inħoss l-iskadenzi mhumiex realistiċi. Hemm bżonn attenti mm, fil pozizjoni arbitrarji eh, ta' ħaġa daqshekk komplikata. Ħafna stati membri mhumiex se jaċċettaw dawn il-miri għax hija ħaġa diffiċli li wieħed jiffista il-miri f'dawn il-każijiet. Jiena naqbel eh, f'ċerti punti mal-industrija tal-vettura aħna għandna ħafna fabbriki anki fir-reġjun tagħna, imma dan kollu se jkun fl-interess tas-suq. Eh, eh, dana jekk il-konsumaturi jriduhom jew le dawn il-vetturi u rridu noqogħdu attenti għal da u dan huwa punt l-iktar importanti, mbagħad hawnhekk hawn kwistjoni anke ta' sussidjarjetà. Fl-opinjoni tiegħi irridu naraw dak li rridu eh, jiddeċidu il-pajizi membri eh, hemm il-ġeografija u fatturi oħrajn jekk stat membru jiddeċidu u kif irridu jiddeċidu eh, fuq kif jirsolvu din il-problema. U anki l-ispejs tal-infrastruttura. L-infrastruttura mhijiex spejza zero. Dawn huma spejjeż enormi biex wieħed ikun jista joħlo l-infrastrutturi. U jiena naħseb se nerġgħu nitkellmu, però hawnhekk ħadd il-panel ma tal-ebda attenzjoni għal dawn il-kwistjoni tal-infrastruttura. Din ħatkun waħda l-iktar kwistjoniet importanti għall istati membri. Irridu jiddeċidu huma dak li jridu jagħmlu hawnhekk fl-infrastruttura fl-investimenti. Ċe il-gvernijiet, il-kommissjoni u oħrajn u l-industrija irridu jaħdmu fl-imkien biex jaraw hekk jistawx joħorġu b'xi proposta daqsxejn iktar sensibbli minn dik li għandna issa. Issa, issur groxa żewġ minuti. Grazie fuq eh, eh, grazzi tal-informazzjonijiet interessanti ħafna. Jien għandi mistaqsijiet sempliċi ħafna x'namel. Fil-snin li ġejjin, 80% ta' ċittadini se jkunu jgħixu fl-ibliet u se jivjaġġaw 8 km bħala medja. Għal daqstant il distanza miex taqsek importanti. Kien hemm kalkolu per eżempju, jekk fi Brusselli 75% tal-persuni se jkollhom karozzi eh, elettriċi, mhux se jkun possibbli niggarantixxu recharging f'belt ta' Brussell. X'inhi għall-produzzjoni tagħkom? Il-possibilità, il-kapaċità ta' recharge fil-każ illi ikun hemm żvilupp eh, malajr ħafna. Jiena Eh, niġi minn reġun transkonfinali. U din hija kwestjoni importanti ħafna għax jiena neħx 3 km mill-Ġermanja, 3-6 km mill-Ġermanja u mill-Olanda għal dastant miex kwestjoni ta' distanza imma ta' interoperabilità. Min se jħusiba din il-problema? L-industrija biex għada pitada aħna kolla inkunu nistaw namlu recharging fejn rridu, ridu il-President jista jikkonferma illi f'dawn is-snin aħna dejjem kellna problemi eh, bil-liġijiet teknoloġiċi għax dejjem aħna smajna pożizzjonijiet differenti. l tijaj, tiegħi l-industrija li titħol hawnhekk solvi l-problema, ma hemm kwistjoni anki ta' sikurezza. Illum naf illi hemm eh, bini, per eżempju, fejn ma jistawx jidħlu il-vetturi bil-gas. U fil-futur, Kif se namlu, per eżempju? Miek mm, man nkunux nistaw nużaw eh, eh, il-parking f'ċerti bini. Eh, naħseb li din hija kwistjoni importanti għal konsumatur. Il-prezz, l-istandardizzazzjoni dawn huwa problemi importanti u l-interoperabilità. Jiena inħoss illi oh, hemm bżonn natu risposti ċari biex fil-futur ikunu nistgħu noħor u strategija eh, eh, tajba. Jiena, Meissner, jiena se jkolli nitla u l-assistenti għaj se tkun hawnhekk un battaj li xtinkunu għadna, grazzi. Ħaddieħor illi ma illi ma, ma, ma konċ attent fil-lezzjonijiet ta' kimika u ta' fizika u naf li il-ħin u għasir wis eh, anke għan risposti żewġ minuti kull wieħed, eh, però tistgħu tibgħatu bat risposti anki bil-miktub eh, sul Kristi. Iva, nixtieq nirrispondi l sur finanza fuq il-finanzi, hemm ħafna modelli ta' kommerċali li huma possibbli u jien naħseb li jiftħu jinfetħu ħafna possibilitajiet jekk aħna nimmaġinaw investimenti marbutin meta ma jkunx hemm business model għall-infrastruttura, eh, wieħed jista' jimmaġina li l-infrastruttura pereżempju tinbena flimkien ma eh, shopping center kommerċali fejn wieħed jattira l-konsumaturi jkun hemm pakketti iktar wiesa, jista' jkun hemm anki ftehim mal-kumpaniji, wieħed jista' iħares lejn modelli kommerċali bħal dawk li għandna fil-telefonija mobili Hemm ħafna possibilità. L-iktar ħaġa importanti fl-emendi tagħna huwa illi ma jkunx hemm obbligi e, e, speċifiċi. E, Il-President jikorreġih jgħid emendi li qed tipproponu iva il-proposti għal emendi lejn l-MEP aħna nixtiequ ngħidu li ma rridux nagħmlu iktar limitazzjonijiet fuq kif għandhom jibnew il recharging points. Hawnhekk kuntenti aħna nagħtu iktar dokumentazzjoni Eh, eh, għandi punta sur Taylor u anki għal kommenta sur Grosh fl-aħħar eh, il-punt il punt tal popolazzjoni urbana olja għanna distanzi osra għal stantanna ħafna mill-popolazzjoni li possibbli jistaw jinvestu fil-vetturi eh, elettriċi, specialment mal-butin anki ma' trasport eh, eh, pubbliku. Mux għal kulħadd, naturalment iridu jużaw anki l-vakanzi tas sajf, pero naħsbu illi dinja ħaġa tista taħdem u zoni urbani għanna anki il-problema tal tal Eh, eh, ma nistaw aħna nimmaġinaw li l-vetturi elettriċi jistaw jidħlu miflok il-vetturi tradizjonali. Eh, kif għattilkom qabel, tistaw dejjem tikbu ti korrispondu l email u l-membri. Essa essur menċ għal zoċ minuti. Grazie, President. <clears throat> Signora Foster, naturalment, jina mandiġ proposti għal emendi Naturalment din hija eh, kwestjoni, mis kwestjoni importanti ħafna fuq il-kwestjoni tal-gas u l-proposta, xaħna għanna teknoloġija matura. Biex nirrispondi għal mistoqsijiet tijak, qabel ma nirrevedi għassur fidanza, eh, kienem xaħat li staqsa xinija eh, CNG u LNG, ekku ix metani u le. Il-gas naturali, CNG, l-enerġija, il-karburanti jgħodem l-istess li mandux nħaltuħ ma' ma, ma, ma karburant ieħor li aħna nsejħulu LPG. Karburant wieħed huwa CNG u LNG li huwa metan u jista' jkun kemm fossili kif ukoll li jġeddet it-teknoloġija sur fidanza hija kompatibbli totalment u wieħed jista' juża flimkien iż-żewġ teknoloġiji eh, fi grupp. L-iktar ħaġa importanti hija żamma il-gas naturali meta nizlu għasa minus 160 grad isir likwidu u jokkupa inqas post għal daqstant fkar vettura fejn wieħed juża l-CNG ma jistax juża LNG għas meta wieħed eh, imur vakanza u jħallija dar il-karozza tibda tevaporizza, tibda titlef istat likwidu taħħa għal daqstant u għed irrit juża eh, il-vettura il-ħin kollu għajdu di enerġija kriogenika u e eh, dinja differenza. Eh, nistaw jew nużaw tank kriogeniku tal- tal-gas likwidu. Il-miri sur fidanza dawn nistaw intajbuhom. Eh, hemm min jgħid eh, eh, 150 eh, sa ta' 400 u dana jidependi anki mill-driving range. U uh, għet jista' jagħmel elf bitrak eh, fuq l-enerġi u sa 400 fuq karozza. Eh, mm, fuq il-konsumatur, l-imġiba tal-konsumatur u importanti li konna filling stations. Eh, naturalment, mux bizzejt li għahet ikollu filling station, xaħat għalu koll li hija risorsa infinita, Eh, eh, le, mu iċek, xi darba ħat ispiċċa, pero iktar eh, iktar hemm minna iktar iktar abbondanti u ma rridux ninsew anki l-integrazzjoni mal-enerġija li tiġġedded. Il-President jinterrompiħu jgħidlu illi dan huwa laħa il-massimu tal-risposta tiegħu ta' żmien. Issa għal-kellim liħor, sur Zjolek. Grazzi, ħafna. Jena nishtiq nużdar ħin tiegħi biex nagħmel żewġ kummenzi u nirrispondi għal żewġ mistoqsijiet. Waħda hija fuq il-motivazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġuni lejn il-miri eh, tal-direttiva. Aħna kontenti ħafna bl-iskambju u bil-miri bil u naraw anki m rizultati li għanna illum aħna Eh, kontenti bil-komunikazzjoni u dan huwa l-kontribuzzjoni li nixtiequ jistaħħa fil-futur. U tini punt li nixtieq insemmi huwa l-kwestjoni tal-infrastruttura. Kif l-infrastruttura għal mobilità elettrika għandha tiżdied. Biex nagħmlu ċar, aħna nħossu illi dawn il-vetturi huma uh, vetturi elettriċi ta' mobilità elettrika u qed fuq iż-żewġ punti Illum nistatikum eh, risposta waħda biss għax hemm modelli differenti fl europa Irridu nifmu illi għanna sfida kbira dimna u għonek aħna nishtiqu natu l-kontribuzzjoni tana. Issa wiqa principali fuq livell reġjonali hija l-integrazzjoni ta' renewable energy carriers eh, ġol ġestjoni tal-network. U għamnek għanna kombinazzjoni tal- fornitura eh, eh, tal-infrastruttura u tal-trasporti hija l-ikbar sfida. Essa, eh, sorriko, għal ehm, surfidanza fuq xadegu da jdependi mill-vetturi għal stant fidejn il-kollega jirrispondi. Il-pozizjoni hija però illi ma ridux nipenalizzaw il-konsumaturi li għandhom żewġ eh, eh, tipi ta' vetturi fi xadimu. U mbagħad hemm eh, il-fatt illi ħafna mill-infrastrutturi għandhom ikunu ma għal vetturi semi-fast. U mbagħad għal e, 22 kW. Fil-fatt Dinja dan huwa punt importanti ħafna għax l-smart charge se jippermetti illi ikun hemm użu kbir tal li tiġġedded. Nista' nurikom fil-fatt illi ħafna bosta mill-vetturi se jużawa di peress li jkun hemm iktar disponibilità ta' enerġija li tiġġedded U dana specialment meta network ma tistax tuża l-enerġija kollu. Anzi, il-vettura elettrika tista' tkun is-soluzzjoni u mhux problema tal-fornitura tal tal-elettriku. U bat hemm mistoqsija fuq l-ispejs tal-infrastruttura. U aħna nħossu hawnhekk li huwa importanti li wieħed juża mm, fil-djar u fil-bini id-design e, e, e, fil-mija il- eh, Eh, eh, anki fl-bliet. Eh, aħna naħsbu illi fl-bliet car sharing se jkun modell importanti ħafna għall-użu tal-vetturi elettriċi. Aħna meta nitkellmu fuq dawn il-vetturi, irridu naħsbu modell ġdid, modell ta' użu, modell ta' charge. Memx għalfej nieqaf biex niċċarġa. Niċċarġa għax nieqaf u ċerti każijiet fejn wieħed jista' jieqaf għal ħames 50 eh, minuta jew għal 8 sigħat jiddependi f'dan. U naturalment eh, fl-aħħar dan huwa bżonn assolut. Aħna ma nistawx ma nistawx eh, nipermettu li ikonna riskju bħal dan fis sikurezza mhux f'dawn il-momenti tal-modell. Issa fl-aħħar eh, is-sur dolejsi hija priorità illi konna soluzzjoni waħda fl-Ewropa u ridikolu li aħna għanna kumpaniji globali li nistaw imbijaw eh, eh, vetturi fil-ġapun u fil-Stati Uniti u ma nistawx imbijaw l-istess vettura fil Franza u fil-Germania. Għal-daqstan taħna eh, kontenti li l-Komissjoni ti proponi Solution for Europe. Fuq il-finanzi, aħna maħnex qed nitolbu li investu biljuni, aħna qed nitkellmu fuq il-investimenti li jkunu kollha fl-istess direzzjoni li jkunu armonizzati fl-istess soluzzjoni. Entkom fl ewel eh, slajti għaj rajtu illi ħafna membri qegħdin jinvestu kull sena 26 biljoni ta' euro għal riċerka u innovazzjoni. 26 biljoni kull sena ħafna soluzzjonijiet li mhumiex ċerti u qegħdin jieħdu anki riskju fuq dan il-flus privat. Jiena jdispjaċini ma jekk ikollna politika Ewropea li jaqblu kollha l-istati membri u morru fl-istess direzzjoni u mbagħad ma rridux nagħtu flus lejn da Eh, ma jagħmilx sens ta' aħna qed nitkelmu hawnhekk fuq approċċ integrat. Nistgħu nieħdu riskju wieħed nużaw l-istess possibilitajiet. Issa wasal il-moment illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jinvestu anki huma hawnhekk. It-tieni e punt, intkom tafu li iktar minn nofs l-Istati membri kellhom il-pjanijiet nazzjonali tagħhom fil-mobilità għanna fi Franza, fil-Germania, fil-Danimarka, u għidkom diġà edin Tof u l-flus, però soluzzjoniet ma' differenti u dini għal l-problemi, aħna ma ridux nagħmlu pis fuq l-Stati membri. Aħna rridu li dawni is ti kolla jmorru fl-istess direzzjoni. Uh, l-importanti li tkun wahda id-direzzjoni, mux uh, mhux fidejn l-Istati membri u fidejna jiena zgur li il-fornituri tal-infrastruttura uh, ikunu kontenti li jkollna l-istess klienti. Jekk aħna nieħdu l-proċ, nistgħu naqsmu l ispiza nħossu li fattibbli u bla dubju nkun nistgħu ngħinu fil-fdan xogħol. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l-esperti kollha fl-ewwel panel u issa nistgħu ngħaddu għat-tieni panel eh, forsi issa nistgħu nbidlu eh, il-nies li qegħdin hawnhekk fuq il- fuq il-pjattaforma. Issa il-panel li miss għanna sur Laros mm, mill-Waterborne Technology Platform E sur Mark Billiet mill-International Road Union, e sur Umberto Guida mill-UITP, e sur Sylvan Hawn mill-Polis, il-network tal-iblitu tal tal-reġuni, u sur Marinus Martens mill-Bank tal-Investiment Ewropej, mill-IB. Eh, Nitlobkom tiħdu postkom u tamlu l prezentazzjoni ta'kom, mux importanti fejn tpoġġu, l-iktar ħaġa importanti li tpoġġu u jkolkom mikrofonu u dimkom. On peut mettre Okay, colleagues, are we ready to go again? The same rules apply. Tajjeb, mela, naddu issa t-tini parti l-istess regoli applikaw, ħankun ibet bil-ħin daqs kem kont fl-ewwel parti ġifiri sis minuti sur Willem Laros għal Waterborne Technology Platform sur Laros. Nadu tajba, sinjuri, grazzi tal-li tajtuni l opportunità li naqsam maqom xie idejat minnaħa ta' dinja marittima. Il-Waterborne hija pjattaforma teknoloġika mamula mill partit interessati għaw l-nin kolla ta' dinja marittima kolla ġifiri nis li għandu sidin tal-bastimenti, eh, ħafna nis oħra. Mela, l-idea ta' enerġija nadifa dejjem kienet meqjusa bħala qasam ta' riċerka ewlieni fil-Waterborne Strategic Research Document. Aħna edna dejjem inqas kombustibili kombustibili aħjar idealment lebda kombustibili. Hawnhekk qed nitkellem fuq gas bħala alternattiva. L-esperienza ta' dinja marettima fil-gas toħodna lura l-bidu ta' settinijiet fejn it-trasport ta' kwantitajiet kbar ta' LNG sar kummerċ fiħin nifsu u il-bastimenti kienu jimxu bluff boiling gas tal-tabija. Dawk kien turbini tal-gas issa għanna dawn il-magni U fl-aħħar snin rajna wkoll il-produzzjoni tal-LNG jew inkella fuel nadif bħala alternattiva għal eh, kombustibili tradizzjonali. Hemm però mistoqsija waħda kbira dwar l-użu tal-gas, dan huwa l-volum biex taħżnu kif diġà għal LNG għandu jiġi maħżun f'temperatura ta' minus 160 grad. Jekk tarenti per eżempju l-ammont ta' gas li għandek bżonn biex tmur mill-Ewropa sal-Istati Uniti, dan ovvjament jista' ġibis biss pina u skapitu tat-tabija. Mela, il-gas huwa alternattiva iżda Dana l-iktar huwa relevanti għal distanzi osra, speċjalment meta nitkellmu fuq navigazzjoni. Hawnhekk għandna distanzi aktar osra lura fix-short sea shipping u l-possibilità li wieħed ikun jista' jerġa' jimla il-gas ħafna aktar spess. Illum il-ġurnata jekk ngħidu bastimenti li jimxu bil-gas, tista taħseb per eżempju fil- Feriz Norveġiżi flotta kbira, flotta dejjem tikber fil-Baħar ta' Tramuntana, tugboats ukoll fin-navigazzjoni illi joperaw f'żoni popolazzjoni għolja għax il-gwadanji ambientali f'dak il-każ huma kbar. il-benefiċċju soċjali u l-ispejjeż mela l-ewwel nett. Il-benefiċċju u li bluża tal-gas aħna nilħu ir-regolamenti ambjentali tal-Unjoni Ewropea u tal-dinja internazzjonali għandna tnaqqis tal-esso l-eksa mija u għanox compliant u Għanna wkoll il-kwistjoni tal-greening mbagħad l-LNG u l-metanol illum il-ġurnata diġà huma cost effective għall-MDO li jintuża fil-dbaħħi b'distanzi osra. Huwa soluzzjoni aħjar viżavi l-ispejjeż imbagħad mill-HFO. Mill-lat teknoloġiku l-enerġija aktar nadifa issa edha kważi kważi tilħaq anki l-HFO imma hawnhekk għatana dana l limitazzjoni ta' volum għalhekk jekk iżżid mbagħad it-tabija mm, nispiċċaw b'alternattiva li mhijiex tajba l-kummerċ. Għalhekk rridu nifokaw fuq ix-short sea shipping distanzi ostra fil baħħir li hija xi ħaġa importanti ħafna kwa l-Kummissjoni Ewropea dan il-qasam. Jekk inħarsu lejn l-isfidi allura waħda mill-iktar sfidi kbar hija nuqqas ta' infrastruttura neċessarja tal-bunkering bħalissa mill-inizjattiva Ewropea sabiex jiġu appuntati partijiet fejn jixtiequ li jkun hemm din it-tip ta' infrastruttura u din hija xi ħaġa li aħna ovvjament nappoġġawha iżda bitwissija żgħira. Tamlu wix fuq bażi obbligatorja hawnhekk ħallu għafidejn is-suq. Ovvjament aħna miftuħin ukoll aħna lesti anzi wkoll ikun hemm innovazzjoni, rridu li jkun hemm innovazzjoni teknoloġika kemm abbord u kemm eh, fix-xatt. Hemm bżonn ta' il-problema li m'hemmx biżejjed regoli speċifiċi u standards armonizzata għal ħażna pereżempju il-regolamentazzjoni Ewropea timxi pasta nemlu f'dan il-qasam. Mbagħad għandna wkoll ċans hawnhekk illi il-Kummissjoni Ewropea li timexxi l qudiem għaliex bħalissa sea shipping ma jaqax taħt la jemmu għalhekk l-Ewropa tista' tagħmel dak li trid i sabiex tiffaċilita pereżempju il- l-innovazzjoni f'dan il-qasam tal-enerġija permezz per eżempju ta' loans iktar favorevoli, eccetera. Hemm ukoll opportunità għal daqstan li ninuru it-teknoloġija tal-lumiġata xissarraf kemm f'termini ta' simulazzjoni kif ukoll ta' leġislazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa għandna sur biljet mill l-International Road Transport Union. Grazzi, President. Ma naħsebx li hemm bżonn nintroduċi l jargju għal darboħra ġifiri ħanaqbaż dritt għal punti ewlenin. Il-pakket tal-enerġija nadifa trasport aħna tassew nil-għaw dak li għamlet il komissjoni f'dan ir-rigward L-operaturi ta' trasport kummerċjali għandhom bżonn dawn l-fuels alternattivi jridu naqsu il-footprint ambjentali aħna mill-sors tagħha mill-lajn tagħha. il pakkett juri żviluppi ċari anke f'dan il-fuel alternattiv fit trasport kummerċjali u jista' iwassal għal titjib ta' disponibilità ta' dawn il-fuels alternattivi anki ma transkonfinali jista' jagħti wkoll informazzjoni kredibbli u trasparenti fuq kif għandhom jintużaw dawn il-fuels u jistaw jikontribixxu sabiex jiġu solvuti dawka l-sfidi li għadhom jeżistu. Iżda l-pakkett huwa biss parti minn stampa aktar wiesa ma nistawx isuħ wahdu, aħna nabżon ta' approċ holistiku għal transport aktar tajjeb għall ambjent Aħna ma nistawx isu biss l-infrastruttura u l-fjuwil għanna bżon nqisu kol il-vetturi. Din hija ħaġa li ntqalet diġà. L-operaturi tat trasport bżonn inħedġuhom sabiex jinvestu f'dawn il-vetturi u ovvjament imbagħad importanti illi b'mod kredibbli u trasparenti jaraw ukoll il-benefiċċji ta' dawn il-vetturi. Ġifiri dan importanti ħafna fl-aħħar mhux l-inqas sinjuri. Dak iċ-ċirku li għandna fin-nofs hemmhekk il-finanzi kif ħanħallas, ħanħalsu u min ħajħallas. Uħut mill-sfidi mela, sfortunatament sissa dawn il-vetturi huma aktar oljien biex wieħed jixtrihom u jużhom meta mqabbel mal-vetturi li jimxu bid-diesel. hemm ukoll differenza bejn il-peace versus il-volum tal-fuel u l-impatt li dan ikollu fuq it-tank tal-fuel u meta naraw per eżempju fid proposta kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni il-problema għal vetturi ta' l-elettriku u ta' dual proportion iżda mhux għall oħrajn ħalek dinna forsi t tiġi indirizzata. Għanna mbagħad ukoll inqisu l-awtonomija tal-vettura għandek 40 tunnella ta' trak sewwa, jiġifieri li jrid jimxi 2000 u 200 km mela bl-LLG għandak 12% l-iktar viċin għal vetturi bid-diesel hija dawk ta' dual proportion dak huwa l-iktar wieħed illi jattira lill-operaturi bħalissa x'jekk inti tħares lejn l-awtonomija dak huwa l-iktar wieħed li għamel sens. Is-sukurtaw kol din assemmit diġà u għalhekk tittieħed in konsiderazzjoni anke meta tqis l-ispejjes u l-analiżi tar l-impatt. Aħna rajna xi videos fuq YouTube inkwetanti li inti tara pereżempju karozza tal-linja timxi bl-CNG li tisplodi. Eh, di problema u jak ġifiri ridu naħdu konsiderazzjoni. Iġifiri għamżon illi navvanzaw un tejbu. Allura, soluzzjonijiet, informazzjoni jaqwa, mill-manufatturi tal-vetturi u dawk il-fornituri tal-fuel, il-trasport, l-operaturi għandhom ikollhom aċċess aktar faċli għal kapital ta' investiment għandhom jingħataw garanzija għal ritorn ehm, raġonevoli fuq l-investiment għandhom bżonn kompensa telf potenzjali fuq il-kapaċità tat-tabija kif ukoll konsiderazzjoni ikbar għal sigurtà l-aspett tas-sigurtà. Sfida oħra huwa l-ambitu mhux il-fuels alternattivi kollha jistgħu jintużaw għall operazzjonijiet tat trasport tal passiġġiera u t-tabija, pereżempju l-idroġenu u l-elettriku fuq distanzi medji u twal kif ukoll is-CNG fuq distanzi twal. Naħseb hemm bżonn ta' aktar riċerka sabiex naraw kif dawn il-fuels alternattivi jistgħu jintużaw ukoll fil-tipi kollha ta' trasport kummerċjali. Għadin naraw per eżempju fil-Ġermanja għadin jagħmlu xe provi bil-wires eh, fil-oli ta' trucks ħata Siemens u, eh, bl-appoċ tal-Ministeru tal-Ambjent tal-Ġermanja, ħaġa tajba ħafna din ta' min jikkonsidram bat il-finanzjamenti xinu ma l-spejjeż involuti u nistgħu nżommuhom daw fuq livell aċċettabbli min ħajħallas u kif l-Unjoni Ewropea, hemm ħafna alternattivi, hemm bat l-Unjoni Ewropea, tħul minn per eżempju dazzi tal fjuwil charges fuq l-infrastruttura, internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni se jkun hemm marking, allokazzjonijiet apposta. L-industrija għandna wkoll il-fornituri tal-infrastruttura u l-klijent fl-aħħar mill-aħħar importanti iżda illi il-benefiċċji jinqasmu b'mod ġust. Grazzi ħafna President u sammejt mal-ħin. Proset Iva, eżatti mal-ħin. Napprezza. Issa għanna sur Umberto Guida illi huwa direttur tal-UITP. Sur Guida, inti illi għandek il-karozzi tal-linja li jisplodu xek, iva tal-linja l-karozza fil-fatt ma splodiċ, ma ħalkien hemm nar kbir fil-ġemp. UITP face success, yes. Uh, UITP is uh, uh, the worldwide... Mela, il-UITP għanda 3400 membru minn design pajjiż, ġifi aħna organizzazzjoni dinjija. U aħna fi sħobbija tagħna l rappresentanti mill-universitajiet, l-operaturi u l-industrija kollha. Issa trasport pubbliku huwa element ewlieni tal-mobilità Ewropea, ċittadini Ewropej, punti ewlenin 60 biljun vjaġġ fis-sena bit-trasport pubbliku bejn qegħdin ngħidu ġifieri toro, karti tal-linja u ferrovjarji. Il għanna iżjed minn 100% tal-EU GDP u għanna impjeg dirett ta' 1.3 miljon ruħ. Aħna nemnu illi f'dan għal-pakket irridu nidentifikaw il-punti li jen fil-white paper permezz tijaw. Irridu nilħu il-miri, ewlenin u il-president jgħid li japprezza l sitt minuti u ma bsin biex iżżomm jew imma tista' żomm daqsxejn tarvil mod għax l-interpreti ma jistgħux u kellim jiskuda ruħu. Mela, illum it-teknoloġija eżistenti fit-trasport tiġa notfa. U il-nasa 20 ta' snin fejn ħafna sistemi urbani tiġa jintużaw jużaw ċertu enerġija nadifa u l-elettriku per eżempju kif naraw ċertu trammijiet. Mela għana per eżempju iktar ma' tiġa għanna 50% tal-proporzjon ta' trasport pubbliku li huwa jimxi bl-elettriku, sanna għadin naraw pala wahda l-elettriku pala waħda mill-istrateġija u l-lejn sabiex ikun hemm inqas karbonju fil-mobilità urbana. Illum il-ġurnata total tal-ispejjeż ma jagħmlux din it-teknoloġija trajenti ħafna però u l-infrastruttura hija importanti wkoll sabiex ikollna eh, żvilupp fis-settur ta' trasport pubbliku għalhekk aħna nilqgħu il-proposta ta' direttiva l-infrastruttura u b'mod partikolari nilqgħu l-approċċ sabiex inħarsu mhux biss għall vetturu imma Inħalsu kollej l-izvilup tal-infrastruttura, mux biss l-elettriku u l-elettrifikazzjoni, ma da kollu li għandu xieqsam mal-mobilta. Id-diskussjonijiet politiċi fuq l-elettrifikazzjoni ta' trasport kienu jiffokaw fuq kif l-aħjar wieħed jintroduċu vetturi elettriċi, imma s-Segretarju Ġenerali tara dejjem kien jgħid illi veru eh, jekk għandek traffic jam li huwa mammul minn karozziera triġi vera huwa silenzjuż u mhux ma xi ma xorta eh, konġestjoni. Għalhekk aħna rridu naraw kif nistgħu nużaw ntejbu l-infrastruttura sabiex ikonna sistema trajenti tal-trasport pubbliku li anke l-lum tiġawa karbonju iktar baxx imma l-inqas ikun jgħat eh, jiffaċilita il- li vjaġġar ma jkunx hemm konġestjoni ta' traffiku. F'ħafna bliet fl-Ewropa u reġuni fl-Ewropa tiġa qegħdin naraw ċaqli. Wieħed mill-fatturi ewlenin hija l-ispejja speċjalment meta dejjem qegħdin nissikaw iċ-ċunturin, għalhekk aħna nemnu li hemm imma potenzjal biex nużaw dak li tiġa jeżisti f'termini ta' installazzjonijiet u għalhekk Daw l-infrastrutturi eżistenti jistaw jiprovdu il-pedament sabiex mbagħad niffaċilitaw il-promozzjoni multimodali. Kenna u kol ħdimna ma l-Assoċjazzjoni Ġermaniża ta' Trasport Pubbliku u rajna illi kif qed taraw hawnhekk fl-slide nistgħu nuraw substation illi um, minn din il-substation titċarġja bosta vetturi oħra elettriċi dejjem għadin nejdu. Dejjem sabiex nipromovu l-multimodalità fil-trasport pubbliku u l-qasam ferroviarju. Biex nikkonkludi. Kif għadna dal approċ irrit ikun wieħed olistiku, għandna nadottaw approċċ olistiku anke għal suġġetti oħra. L-infrastruttura dedikata u miżuri ta' ġestjoni ta' traffiku illi jżidu il- veloċità kommerċjali għandhom ikunu effettivi qegħdin ngħidu 5 km fis-sija iżjed ta' pereżempju karozza tal linja i xini tipproduċi 20% inqas ta' konsum u dan ifisser illi jista' jkun 20% inqas ta' emissjonijiet allura. Nista' naqafaw, grazzi. Mr. Guida, next is Mr. Cillian Horn from Polis. Tajjeb fisem il-kollega minn Polis, is-sur ħawn. Aħna assoċjazzjoni tal-bliet u reġuni Ewropej għanna 65 membru minn 17 il-pajis u l-missjoni tagħna huwa li nappoġġaw il-membri tagħna għal soluzzjonijiet innovattivi għal mobilità aktar urbana, sostenibbli u reġjonali. Il-mobilità reġjonali tinkludi wkoll eh, vetturi li jkunu iktar favur l-ambjent, b'enerġija nadifa u anke l-mobilità elettronika. Aħna mhux kontra l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea li kun hemm infrastruttura għal kombustibbli u għal korboranti differenti, imma x-xogħol tagħna kien li jfokka iktar fuq mobilità elettrika u għalhekk ħan implementaw ħan naħdmu iktar fuq l-infrastruttura tal-ċarġjar, għal-vetturi, ecc. Ħames punti ewlenin. l l wieħed l liktar importanti, nil-għaw l-inizjattiva mill-Kummissjoni Ewropea li tappoġġa l-infrastruttura għal ċarġjar tal-vetturi fl-Ewropa. Irridu ovvjament natu każ is-suq, imma nasal punt ieħor. Aħna nemnu li tranzazzjoni lejn l-elettrifikazzjoni tal-trasport tittimxi id-fit mal-mobilta reġjonali u l-mobilta elettrika. Din titkun parti minn strateġija ta' network multimodali. Jekk irid inkun provokattiv, aħna ma rridux mobilta neutrali ma mobilta elettrika reġjonali, sostenibbli. Din realtà madwar l-Ewropa aħna nħossu li tista' tkun katalista saħan zentra l-tranzizzjoni lejn mobilta sostenibli urbana u reġjonali. Il-membri tagħna jħossu li qafas nazzjonali eh, huwa kopert mid-direttiva wkoll għandu jiġi inkluż għal vetturi f'netwerk importanti anke għal mobilta reġjonali u mobilta urbana u sostenibli. Nqodu attenti, ma meta jkun hemm infrastruttura f'din l-istrateġija rridu nortuha ma' trasport nazzjonali, għal raġun li spiega s-sur Gwida, kollega tiegħi. Irtu kien hemm ukoll il ġestjon li tiddaħħal. Nażal għat-tielet punt. Nappoġġaw miri sa l-2020 biex bekk ikun hemm punti ta' ċarġjar u anke kemm il-livell privat kif ukoll livell pubbliku. Bil-mod il-mod, imma naħsbu li l-Istati membri għandhom jistabilixxu l-miri f'qafas nazzjonali ta' politika hekk kif mitlub mid-direttiva. Bekk nkunu nistgħu nekkomodaw għal xi differenzi, pereżempju nisimgħu li m'għandniex dan bżonn daqshekk punti ta' ċarġar fit-toroq, fil-karreġati. Id-dimostrazzjonijiet li kien hemm juruna li m'għandni bżonn daqshekk. Imma f'ċertu żoni oħrajn il-proporzjoni ta' punti fil-parkeġġi iktar olja minn 10% u għalhekk din hija l-proporzjoni li doqgħodu attenti għal punti ta' ċarġar fuq livell pubbliku u bekk nkun nistgħu nakkomodaw għal dawn id-differenzi li hemm. Aħna nissuġġerixxu li jridu jkun hemm deċiżjoni fuq il-miri. Ir-raba punt, naqblu mal-proposta li jkun hemm tamir ta' ehm, ta' ċarġjar bil-tip 2 u tip 2 combo naqblu mal-kommissjoni madanakollu nħossu li jkun tajjeb li jekk ikun hemm korrezzjoni għal dan li jippermetti l-vetturi kollha fis-suq bħalissa biex ikunu jistgħu jiġu ċarġjati madwar l-Ewropa kollha u nizguraw dan. Il-ħames punt u l-aħħar punt huwa li għanna direttiva li għandha tiġi appoġġata minn inizjattiva Ewropea għal finanzjament tal-infrastruttura għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Din tista' tkun strateġija Ewropea għal dan it-tip ta' finanzjament. Tmexxi fondi għal livell Ewropew, għal livell reġjonali, għal punti ta' ċarġjar u anki l-involviment tal-istituzzjonijiet bħal pereżempju anke għanna li IB għawek biex ikun hemm opportunitajiet ta' finanzjamenti għal dawn il-proġetti għal dawn l-infrastruttura. Dawn kollha għandhom jiġu koordinati u mbekk mbagħad ikun hemm punt waħdini ta' kuntatt għal dawn il-mekkanizmi kollha ta' finanzjamenti. Dawn huma rakkomandazzjonijiet u dan jista' jkun pereżempju l-EEO, l-Osservatorju Ewropew għal dawn it-tip ta' infrastrutturi. Bekk ikonna finanzjament tal-infrastruttura. Naddi issa l-prezentazzjoni tiegħi nasal għall-aħħar slide, tippreżenta xi kemm xi differenti, insemmi l-proġett Tide li huwa proġett Ewropew finanzjament bil-fondi Ewropej biex jiżviluppa l-implementazzjoni tal-linji gwida u jsaħħaħ miżuri ta' mobilità madwar l-Ewropa jistabilihom mal-miżuri diġà eżistenti ma tantx ma magħruf imma sal-aħħar ta' l-2013 ħajkonna linji gwida żviluppati ta' implementazzjoni għal skemi ta' finanzjamenti għal dawn charging stations. Naħseb dan importanti ħafna meta d-direttiva tidħol fis-seħħ fil-format li għandna bħalissa rikla dak eżistenti. Grazzi. Uh, Marinus Martins. Grazzi, s-sur Marinus, Marinus Martins fisem l-IB. Grazzi, President. Nishtiq namel żewġ punti fuq il- eh, l-infrastruttura għal karburanti alternattivi li semmaw il-kollegi għal skemi ta' appoċċu u finanzjamenti. U għandi l-slide biex tejni namel dar. Pala l-Bank tal-Unjoni Ewropea li IB edem biex tappoġġa proġetti Ewropej għalhekk li IB tipprova kontinwament tiffoka fuq proġetti li jkollhom l-ikbar impatt potenzjalment għal l-anijiet tal-politika Ewropea. Napoġġaw il-miri għasnin li ġejjin, per eżempju, il-tibdil fil-klima u trasport sostenibli. Il-trasport irrit juża inqas enerġija u juża enerġija ktar nadifa biex jenqas l-impatti fuq l-ambjent. Għalhekk l-iżvilupp ta' suq wahdini għall-infrastruttura tal-karburanti alternattivi u l-enerġija alternattiva fil-vetturi u fil-bastimenti hija fil-qofol fil-qalba tal-politika tagħna. Anke l-iżvilupp tan-netwerk Trans-Ewropej għat-trasport, it-tenti huma importanti nafu l-proġetti bħal dawn laħqu 8 biljun euro fl-2011 waħda. U anke anki għan netwerk ewlieni ta' tenti fil-portijiet kollha il-portijiet tal-bahar, il-portijiet maċmajjar u l-adajjar, u lagi, etc. u nurbtu għom man netwerk in ġenerali. During the last five years, the Matul dan l-aħħar ħames snin, il-bank investa iktar minn 70 biljun fis-settur ta' trasport, is-sem ta' self tal-bank kien stabbli f'dawn l-aħħar 10 snin madwar 25% tas-self kollu tal-EIB. Il-prioritajiet ta' selfa trasport imbidlu u segwaw il-politika tal-Unjoni Ewropea. Mod partikolari self għal proġetti għal, ehm, trasport bl-artu bil-ferrovija imbidlu tal-aħħar 10 snin. Rodna zida fis-self għal l-infrastruttura tal-karburanti alternattivi mal-volumi għadhom zar. Kentejn fuq il-finanzjamenti tal-infrastruttura l-karburanti alternattivi. Nsemmi tlet strumenti tagħna L-ewwel strument ewlieni tagħna nixtieq insemmi huwa l-assistenza teknika. Li ib taħdem flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u bekk għandna faċilitajiet li diġà jistgħu jgħinu l-Istati membri biex iħejju proġetti ta' settur bankarju li jistgħu jgħinu għal qafas tal-enerġija ehm, alternattiva. Bekk ikun hemm aċċess għas-self, għad-dejn, anke għal prodotti, speċjalment dawk li isaħħu l-infrastruttura tal-enerġija alternattiva hemm inizjattivi biex ikun hemm eh, effiċenza tal-enerġija, proġetti ta' sostenibilità u bekk ikun hemm il-finanzjamenti għal dawn il-proġetti anke dawk l-istati membri li investu f'dawn l-infrastrutturi qegħdin ngħinuhom u sarfulhom il-flus. Anke fuq il-proposti tan-natura għal Jaspers u Lina, RSFF u ma kollha tajnuna biex jiżviluppaw din it-tip ta' infrastruttura. It-tieni tip ta' self huwa s-self tradizzjonali. Aħna l-attività prinċipali tagħna hija s-self, 90% tal-impenn totali tagħna. L-appoġġ tal-bank ħafna drabi jkun ċentrali biex jiġbed l-għajnuna tal-investituri fil-proġetti. L-infrastruttura titlob li jkun hemm approċ dixxiplinarju u l ib tista' tipprovdi finanzi għal laturi kollha involuti l-aġenziji tat-toro, tal karozza tal-linja, tal-ferroviji, manufatturi, tal-tamir biex tiċċarġa l-vetturi, tal-batterija, eċetera. U fl-aħħar mill-lodot għandna l-inġenerija finanzjarja din tappoġġa risorsi ta' investiment. L-PEC, e iċ ċentru għal self kien ġi sviluppat biex jappoġġa u jimplementa il-programmi u proġetti ta' sobija privata u pubblika. Anki jgħin biex titwetta u tissaħħaħ l-infrastruttura ta' karburanti alternativi. Barra minn hekk jgħin ukoll l-faċilitajiet li jridu jħadmu il-tenti biex bekk il-faċilità eżistenti tal-LTGG tkun tista' tintuża biex bekk ikun hemm sim tar-riskju fil-stadju bikri ta' twettiq ta' dawn il-proġetti. Permettu li nagħlaq billi ngħid li l e ib għandha varjetà sħiħa ta' odot sofistikati disponibbli biex tgħin lill-klijenti u lill-proġetti jitwetqu Mu se jkun xogħol ħafif, speċjalment fil-klima ekonomika kurrenti, ħajkun hemm bżonn ta' sforz u kooperazzjoni bejn daw kollha involuti. Nseħilkom raskom li l-IB lesta tappoġġa dawn l-isforzi. Nemmen li għanna nitalmu mill-passat meta nmexxu il-proġetti tal-trasport tal-futur u aħna għanna esperjenza u esperti li lesti naqsmu kemm fil-qasam finanzjarju kif ukoll tekniku. Jekk nkunu ta' suċċess li l-trasport nkun iktar sostenibbli u iktar bużu ta' enerġija nadifa, mhux biss jiddirizza tħassib tagħna imma jagħmel benefiċċju wkoll jagħti benefiċċju wkoll għall-ekonomija Ewropea in ġenerali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Martins, indikazzjoni mill-membri, is-Sur Fidanza diġà jixtieq jitkellem, għamel li sinjal. ħadd ieħor, Signora Lichtenberger, Sur Rike. Is-sur Debaka. Tajab wis. Mena sur fidanza l-3 minuti u l-oħrajn żewġ minuti. Grazzi President. Din id-darba ma tantx għandi mistoqsijiet. Nixtieq nagħmel ħsieb u mbagħad punt speċifiku u mistoqsija fil-fatt għandi fl-aħħar. Jina derli li fl aħħar intervent ta' Dr. Martins li fuq il-finanzjamenti u soluzzjonijiet Tif nix ħażin imma tnajdu simpatikament, kontu ftit invażivi mhux ħażin. Anki sensazzjoni ġenerali fiħdan il-kumitat li mbagħad niżviluppaw matul ix-xogħol tagħna fil-għatfassil ta' dan ir-rapport, imma hawnhekk għandna żewġ problemi. Għandna l-suġġett tal-finanzjamenti fuq min ħallas kif qed qabel. U t-tieni huwa targets xmiri ser ikonna sal-2020 u kemm nistgħu nelħquhom effettivament u kemm ikunu kompatibbli ma' sitwazzjonijiet tas-suq u sitwazzjonijiet li għandna fl-istati membri differenti u fit-territorji differenti. U rridu nifukaw fuq dawn iż-żewġ aspetti l-ewwel qabel kollox biex nelbu xi dubi u xi reżistenzi li hemm mhux biss fih dan il-kumitat tagħna imma anke li ħana faċċaw fin-negozjati tagħna li jmiss mal-Kunsill. U għalhekk nistaqsikom jekk fit-tieni round ikolkomx possibilità li tkunu iktar preċiżi fuq dawn iż-żewġ aspetti biex bekk ikonna iktar argumenti favur din id-direzzjoni. Mod partikolari, nixtieq li kolkom iktar tagħtu iktar eżempju tal-aqwa prassi ta' fejn eh, dak li jkun irċiva finanzjamenti u self mingħajr għajnuna mill-livell pubbliku imma pereżempju inċensivi ta' taxxa, eh, partnerships pubbliċi għal Eh, pompi tal-petrol, jew pompi tal-karburanti alternativi, jew eh, proġetti bħal dawn, jew kella standards għal-binjiet, per eżempju, u għal-bini tal-chargers u tal-charging stations, ecc. Biex bekk dak li jkun jifhem eżattament kif nistaw immexxu dawn l-investimenti u missu mill-inqas mod possibbli t-teżor tal-istat. Mistoqsija fuq fejn ħan impoġġu l-impjanti ta' ħażniet tal-LNG fil-Afastat Network Trans-Europa u għat-trasport, it-TNT. Erħilu il-punt fuq l-ilmijiet ta' navigazzjoni interna, ix-xmajer, la dajjer, eccetera, ma għajna kelmu fuq il-portijiet tal-bahar. Taħsbu li hemm ħażniet possibbli jew jista' jkun hemm iktar flessibilità l-istati membri biex jagħmlu l-għażla huma? Signora Lichtenberger. Iva, grazie ħafna President. Jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija. Mistoqsija dwar il-bliet. Sur Hawn, inti kontattajt li l ispejjeż qegħdin jiżdiedu, l ispejjeż ta' faċċhom meta jkun hemm pereżempju ikun hemm elementi ċentrali għal TIN e jew inkella jkollok kwistjoni ta' mobilità. Għandek xi stimi tal-ispejjeż involuti għaliex li toħloq l-infrastruttura ovvjament iġib magħha li tagħmel spejjeż. Kien hemm xi tentattivi li saru biex nimxu f'din id-direzzjoni, nafu li hemm modelli pereżempju ta' car sharing, eċċetera, ma x'inhuwa eh, x'inhuma l-ispejjeż U din il-kwistjoni tal-ispejjeż, min ħajħallas għalihom? L-awtoritajiet pubbliċi? Tafu li ma tantx hemm wisq flejjes fit-teżor tal-Istat u tal-Istati membri in ġenerali. U allura fl-aħħar mill-aħħar naħseb li din hija l-kwistjoni kruċjali għaliex jekk qed nitkellmu li nixtiequ nwettqu niksbu xi ħaġa fl-użu ta' pereżempju il-ċittadini kemm jużaw il-karozzi privati tagħhom mod. Nifhem li hemm bżonn ta' infrastruttura u bidla fl-infrastruttura imma għandi mistoqsija mbagħad l-sur gwida. Mistoqsija hija għandkom esperjenza dwar l-istrutturi tal-ispejjeż involuti u dawn x'inhuma x'għaml għandhom għaliex din kwistjoni vitali. Ġola darba nitkellmu dwar l-ispejjeż. Fuq Min ħajerfa l-pis ta' dawn l-spejjes għal ċiklu sħiħ per eżempju tal-batterija ta' dan it-tip? Mhix kwistjoni trivjali għax hemm skart involut speċifiku b'dawn il-batteriji kif ħan indirizzawhom, x'inhu ċiklu ta' ħajja tagħhom, x'inhu huwa domin tal-ħajja ta' dawn il-batteriji, xi spejjeż hemm involuti, speċjalment meta nitkellmu dwar bliet, trasport pubbliku, dawn huma spejjeż li ħajbqgħu hemm U allura nista' nistaqsi jekk hemm xi data, xi fatti, xi ċifri dwar ir-riċiklaġġ involut u kif ħan indirizzaw l-iskart ta' dan it-tip ta' batteriji. X'inhu ma l-ispejs involuti wkoll. Is-Sinjur Rike, sort mistoqsijiet waħda lis sur Laros u jiena bajt mistaġeb dwar li jitkellem dwar l-enerġija alternattiva fil-qasam marittimu minnar ma jsemmi il-problema tal limitazzjonijiet ta' missjonijiet ta' kubrit. Din problema li hija speċifika fis-settur marittimu, mhux qed nitkellmu dwar l-istess karburant wara kollox. Għaldaqstant, dan wassal għal xi kontratti individwali li ġew imwaqfa Inti semmejt il-fatt li l-gas naturali fil-forum kollha tiegħu tant laħaq volum kbir li mhux possibbli tbassar minn qabel li tużaħ għal distanzi twal ta' tabija jew tal-tabija ta' merkanzija. Jiena kont preżenti għal numru tal-aqat propju fuq dan is-suġġett bi speċjalisti, esperti, tekniċi u qatt ma qalu xejn dwar dan, tkellimt anke mal-portijiet l-iktar kbar marittimi li jilqaw dawn il-bastimenti l-kbar li jippermettu li jitrakkaw fil-portijiet tagħhom, forsi tista' tgħidilna ftit iktar dwar x'inhuwa dan is-suġġett dwar il-ħażna tal-gass f'bastiment lilin mill-soluzzjonijiet tal-karburanti li hemm bħalissa u hemm xi limiti fil-fatt x'inhuma l-limiti għall-użu ta' dan it-tip ta' gass f'taħt dawn il-kondizzjonijiet meta nqisu li gas irrit jinżam tkun tista' taħżnu fil-bastiment sakemm tasal sal-port u mhux ikollok tieqaf nofstrija. triq. Qatt ma semgħet bħal din, u mbagħad fuq is-CEF, il facilita Connecting Europe, għandna eh, networks ta' trasport u għandna networks tal-enerġija wkoll. U hemmhekk qed nagħtu ħarsa li hija xi ħaġa li hija sinerġija bejn iż-żewġ oqsma qed nitkellmu dwar in-netwerk ta' trasport għal trasport speċifiku għalhekk qegħdem wara kollox. Umbagħad fil-Kunsill dan is-suġġett jitqajjem kemm il-darba u hemm l-istati membri u anke l-operaturi ekonomiċi li jixtiequ jitkellmu dwar dan. Allura, inti taħseb li din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' interess għas-suq u taħseb li l-istrumenti finanzjarji l-ġodda jistaw japplikaw għal dan it-tip ta' investiment? U inti diġa studjajt din il-kwistjoni, diġa tajt ħarsa lejn in-natura tal-istrumenti finanzjarji li jistaw jiġu interpellati biex tuża din dawn il-karburanti alternativi ġodda? Grazzi. Grazzi President. Minħatijaj grazzi u koll għal-kellima, grazzi tal liġejtu għawnu tal-prezentazzjoni ta'kom. ċi mistoqsijiet? Xaġa li tissir dejjem aktar ċara huwa li n-netwerk ta' trasport kollu qed jaħdem mod iktar sistemiku, u għalhekk mhux biss il-karburanti, il-vetturi, il-karozzi, l-infrastruttura kollox flimkien. Waħda mistoqsijiet tiegħi huwa li smajna ħafna dwar x'tista' tagħmel eh, l-dimensjoni pubblika fuq dan, fuq networks, fil karozzi eċetera, u kif ħadd involva allura l-imsieħba privati. Tikom eżempju, ftit ġematilu kien hemm kumpanija ta' kumpanija privata li Eh, investit fil-karburanti alternativi ma falliet. Allora kif tassiguraw li tistaw kunem investiment għal kumpaniji u anke għal dawn biex tinvolvu l-sħobija tal-level privat? Soġġa li kienet nisa dan aħħar. Jekk ikollok investiment u infrastruttura mill-livell pubbliku, tittamel dan b'mod neutrali teknoloġikament u kollha. X'aħna bħala gvernijiet rajna li ma tantx Eh, konna kapaċi nazlu dawk li huma eh, rebbieħa dawk li għandhom storja ta' suċċess. Anzi, il-kontra, ħafna drabi nażlu dawk li fallu fl-aħħar mill-aħħar. Għandna din nazla x'namlu ma fl-istess ħin jekk nagħmlu għażla speċifika nistgħu eh, ma ngawdux mill-benefiċċji ta' enerġiji alternativi oħrajn li jistgħu jkunu aħjar fil-futur. X'inhi l-perspettiva fuq medda twila ta' żmien? Fuq is-settur marittimu, Dominik Rike diġà alluda għaliha, hemm ħafna A dwar il-reġuni eh, ambientali marittimi differenti, dan li tiġi implementat sal-2015. Hemm ħafna impatt fuq il-flotta tal-bastimenti, anke fuq il-bunkering, anke fuq il-siti il kosta, kif ħat għamel biex it-tallaħħom l-art, x'kif ħat naqqas il-flotta tal-bastimenti, għandek ħafna affarijiet, kif ħat għamel il-manutenzjoni bi scrubbers per eżempju, billi Nadda fix-xewka tal-bastimenti kif ħat biex tindirizza dawn affarijiet u ukoll anke fuq il-livell ambjentali. Grazzi. President. Nerġaw lura l-ordni tal-prezentazzjonijiet, żewġ minuti kull wieħed, ngħid l-istess affarijiet, jekk ma tweġġux l-affarijiet fil-ħin, issa tistgħu dejjem tibatu l-tweġiba tagħkom bil-miktub. Nibdew l-ewwel bis-sur Laros għal żewġ minuti. L-ewwel mistoqsija fuq il-volum. Kif issemma qabel jekk nitkellmu dwar LNG, l-LNG se jinġar b'sitwazzjoni ta' minus 160 grad. Dan ifisser li għandek bżonn ħażna insulata din ħaġa, mbagħad għandek rekwiżiti ta' sikurezza kif huma bħalissa fuq il-livell internazzjonali huma fermola mir-riskju ta' splużjoni li hemm. U għalhekk nispiċċaw b'tank bħala l-ħażna aħħarija ta' dan it-tip ta' LNG, ta' dan it-tip ta' karburant. Ħafna drabi kollek sitwazzjoni fejn tqabbel mal-karburant eh, tradizzjonali tradizjonali għandek bżonn id-doppju bħala ħażna bħala tank fejn tkun tista' telqa' dan l-LNG, din hija problema. Kif semmejt qabel, rridu naraw jekk hemmx possibilità li dak li jkun ikollu dawk il-bastimenti jkollhom eh, jew vesturi jkollhom possibilità li jimlew it-tank iktar ta' spiss. Imma anke fir-rigward eh, sitwazzjoni ika, jiena diskutejt il-possibilità li nużaw il-gas bħala karburant ħafna magni jistgħu jiġu modifikati biex jużaw il-gas naturali likwifikat. Faċli, għandek l-scrubber li fil-bastimenti jibda eh, inadda fil-żejt ta' kwalità baxxa u għalhekk irid inadda fit-tank. jew ħajkollok għalhekk investiment fuq karburanti ta', ta enerġija nadifa jew inkella le din il-kwistjoni. Mbagħad fuq il-ħażna ta' dan il-karburant. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi kienet li l-portijiet l-kbar fl-Europa kollha għandhom ikollhom xi forma ta' bunkering jew rekwiżit ta' bunkering fejn tista' taħżen dawn l-enerġiji li tajdu li tajt li ħatamlu fil-portijiet kollha fil xmara rajn per eżempju fil-postijiet kollha da xi diffiċli. Tittara swieq u bekk bat il-portijiet kollha jkun jistgħu jażdu fejn ħajżommu il-ħażna tagħhom. Grazie. Bijaj. Grazie, President. Eh, l-ewwel fuq il-miri fuq in naħta tal aħna favur miri ambizjuzi, għaxek ma jkunux ambizjuzi daw ma jirrispondux għall istoria kolla u kellna bżonna ħna ġa 10 snin ilu għanna bżonna mill-aktar kmini possibli għax irridu naqsu il-footprint tagħna ambientali. Issa fuq dak li għandu xaqsam ma l imsiħba privati, diġa u man voluti l-lum, però aħna naħsbu b'mod ċar li minnaħa tal-operaturi ta' trasport għandhom ikunu iktar involuti fil riċerka u specialment fil-verifiki u f'dan il- pass dialogu ma produtturi biex naraw il-fattibilità u nsibu soluzzjonijiet bikrijin. Il-perspettivi fi żmien qasiru twil aħna rajna dan mal-grupp eh, tal-esperti tal trasport tal-Kummissjoni u dawn huma riski sogri li jridu jittieħdu f'dan eh, l-istadju għax minn blebda Eh, alternativa eh, fissu li tista tiħu minn flok iż-żejt. U jekk namlu deċiżjonijiet iktar eh, tkmini wis, nitilfu l-aħjar soluzzjonijiet. Allora rridu nistudjaw ħafna u rridu niverifikaw, u dejjem niverifikaw iktar u iktar u iktar. Grazie. Sur Guida. Iva, l-ewwel net fuq il-miri minnaħa ta' trasporti pubbliċi. Aħna eh, kien iktar wisam mill-konċett speċifiku tal-mobilità elettrika. E, konna qed li lejn market share fl-2025. Fuq il-prassi tal-su, naturalment għandna signposts li jiddependu minn pajis għall ieħor e, mhumiex l-istess u anki il-metodi kienu differenti u jiena nista natikom informazzjoni e, mod iktar estis. U l-istess fuq dak li għandu xaqsa mal-spiża mal spiża tal ċiklu vitali u anki mal-analizi wheel to wheel. Hemm studi differenti li saru, dependi mit teknoloġija adottati għal batterije, hemm teknoloġiji li f'kull każ għandhom jiġu minn pajjiżi speċifiċi u mux għed nirsolvu l-problema unnek, għed nibatu l-problema minna ħall oħra Em, eh, xie studi siru fuq dan il-suġġett u hawnhekk nista' nerġa' nistaqsi lill-esperti għaj biex jagħti iktar informazzjoni. Mod ġenerali fuq dak għandu xasam ma' teknoloġija, naturalment neutralità importanti ħafna. Aħna eh, eh, fl-UIT għanna ġenerazzjoni ġdida u inħossu li dan se jkun is-sinsla tal-trasporti eh, pubbliċi għastena li ġejja li se jkunu iktar indaf u li jgħatu anku anki performance f'kull eh, żminijiet zminijiet ambientali li nħossu li huma importanti ħafna. Grazie. Mr. Hawn. Grazie, President. Jiena nishtiq nirrispondi kemm lil fidanza kif ikun li Berger li mistoqsijiet huma simili fuq is-sitwazzjoni finanzjarji u l-kondizzjonijiet finanzjarji. Il-kwestjoni e, hija min se jħallas u hekk għandix biżejjed flus biex nixtruh da. Jiena nirrappreżenta l-laħa pubblika għal daqstant hemm pressjoni fuq il-finanzi hemm ħafna autoritajiet li huma impenjati fuq dan f'din id-direzzjoni. L-ewwel għandu jkollna sinjal minn naħa tal-Unjoni Ewropea man forsi memx għalfejn ikun parti kbira, pero għandu jkonna sinjal un natu xie strumenti disponibli un nittama il-risposti missur riki ikunu iktar pozittivi. Bla dubju se jkun hemm investimenti pubbliċi u anki privati, però hemm ħafna isħubijiet disponibli u ħafna fostom huma diġa et jiġu użati eh, sħubija mal-fornituri tal-elettriċità jew industrija oħrajn, l-industrija tal-ibnut, eh, l-ispazji tal-parking, eh, fl-imkien mal-autoritajiet pubbliċi, hotel illi jgħatu ehm, vetturi għal klienti tagħhom tista' tkun anki parti minn service package. Hemm hemm ħafna uh, possibilitajiet differenti. Nistaw nitkellmu fuq Barcelona, fuq Amsterdam, fuq eh, Brussel, hemm ħafna modi kif aħna inħarsu lejn il-finanzi. Ta' malinkun nkun nista' natikom eh, informazzjonijiet eh, iktar dettaljati u biex natikom anki idea ta' ċifri li huwa dak li interessakom liktar, naturalment. Grazzi. Issa Sur Martens, grazzi Iva, il-finanzjament tal-infrastruttura, bla dubju l-IB hija bank u aħna natu self fo kondizjonijiet favorevoli, però huma l-entitajiet privati pubbliċi li jridu mbagħad jiffinanzjawhom l-investimenti. Aħna dak li rajna f'dan l-aħħar sena huwa li ħafna minn daw il-proġetti nistgħu ngħidu li huma Eh, proġetti bekrijin. Aħna edin fil-bidu ta' din tifta ta' struttura, ta' infrastruttura, għal-daqstan da' xejn ta' taħlita ta' eh, involviment privat publiku eh, Naraw li hemm iktar ukoll li fil-kumpaniji tal-karozzi tal-linja tat-taksi u naraw li hemm ftit ta' bidu ta' movimenti aħna fl-aħar mill-aħar nħarsu lejlom, nħarsu lejlom dawn il-proposti kas b'kas u naraw stip ta' kas komerċali għandhom. U għandu jkunem eh, ta' sim ta' sogru bejn il-partijiet involuti fil-inizjativa. Eh, il svilup se jkun immexxi mill-domanda kif għadna fis-sessjoni ta' qabel u dan għandu jiġi mill publiku mil eh, li jixtri karozzi u l-teknoloġija ġdida. Imma biex dan jisir possibli u importanti li jkun għafas ċar għal sħubijiet eh, privati pubbliċi biex huma jkunu jistgħu jinvestu f'din l-infrastruttura. Eh, u jrid ikun hemm anki struttura finanzjarja ċara fejn wieħed jista' jagħmel taqsim ta' sogru u kondizjonijiet. Grazzi. Grazie ħafna, jgħat il-President. Suronida, tixtieq tajt xaħġa minnaħat tal-Komissjoni, fidanza, tixtieq iżdi xaħġa? Eva, fil osor Xie ftit kommenti osra aħarin. L-għonet nirringrazzja l-kellima eh, kolla eh, għal-kontributi taħob importanti, nistanajti li jem sensazzjoni ta' accettazzjoni ġenerali tal-proposta tal-Kommissjoni li għanda għanijiet ambizjużi, pero qed nara li l-approċ ġenerali huwa pjuttost eh, eh jaqblu maħal kellima kollha huwa importanti anki kif aħna eh, tajna dan l-approċ ta' dan ismiħ biex ma nikkonċentrawx biss kif għamlet il-proposta tal-Kummissjoni fuq wieħed tip wieħed ta' karburant alternativ imma tkellimna fuq l-aspetti differenti għax għanna nifmu perfettament li l-alternativa għal żejt fit trasporti mm, ma jistax ikonna ħafna minnhom dawn l-alternativi u mux wahda. U kif ġara min kif, kif rajna mill ħafna minn dawn l-approċċi, minn dawn l-intervenzjonijiet, għaddu jkollna approċċ holistiku u għanna ninkludu l-informazzjoni mill-autoritajiet eh, pubbliċi, mill-produtturi, mill-konsumaturi u dan għu għalek ħaġa importanti. Aħna kas tipiku ta' tal eh, ta' teġiġa u tal-bajda ma nistawx nizviluppaw l-infrastruttura għax memx suq bizzej zviluppat u minna ħaroħra memx suq bizzej zviluppat għax memx infrastruttura. Min huwa l-kawza u min huwa l-effett. Għal daqstantu huwa ta' ċirku vizzjus u rridu naraw li eh, eh, natu indikazzjonijiet eh, importanti ma naturalment l aspet tal-bżonnijiet tal-klienti li ħaġa importanti. Jina smajtu kol rajtu interessanti il-diskors fu il-tema tal-modalità Eh, multimodalità. U nishtiq anki nitkellem iktar fuq il-problema ta' sikurezza. Eh, tkellimt eh, minn smajt li sur bie ħafna fatti, ma nafx kull ħax jaqbel li dawn u ma veri forsi dottor Guida ma jaqbilx. Iva, għanna nifmu li għanna bżon natu iktar importanza la sikurezza, pero rridu nibbazaw ruħna fuq data iktar puntu, iktar ċari, iktar preċizi fuq il-gas, fuq il-sikurtà tal-gas. Fuq il-miri, hemm eh, bil, eh, pratikament li kulħadd jaqbel li hemm bżonn li konna miri u targets, u hemm bżonn li jkun iktar flessibbli fuq il-finanzjamenti rridu nagħmlu mod li jkun hemm eh, taħlita pożittiva bejn il-fondi pubbliċi u il-fond ta' koezjoni u finanzjamenti tal- Eh, ċef u l-finanzjamenti privati illi minajrom ħafna minn dawn il-finanzjamenti u mhix possibbli. U l-aħħar kumment nixtieq ngħid xaħġa ħaġa fuq l-armonizzazzjoni. Inħoss li dan huwa mira importanti għalina li ninkunu nistgħu l-possibilità lil sewwieq eh, ta' vettura elettrika li kun jista' jagħmlu bl-istess standard Eh, f'sitwazzjonijiet eh, ta' suq li huma armonizzati u uniformi fuq livell Ewropew. Irridu nagħtu soluzzjoni li jippermettilna nilqgħu din dan l-għan. Grazzi. Grazzi ħafna, eh, jgħid il-President. Nishti infakar kulħadd li għanna kalendarju għal dawn il-prezentazzjoni tal-abbozz u 16 ta' settembru Umbat se jkonna skadenza għall-emendi tal-ewwel ta' Ottubru, umbat aħna naħsbu li se jkun hemm vot fil-Komitat ta' Trasport fil-14 ta' Novembru. Nixtieq nirringrazzja it-tieni panel Isur sur Laros Bie Gwida Hawn u Martons tal-kontribuzzjonijiet tagħhom u nixtieq ngħid ukoll eh, eh, nirringrazzja anki l-ewwel panel eh, President qed isemmihom kollha il-kellima. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom u il-Kumitat issa jsospendi u jkompli fit-tlieta. Grazzi.